So, Mikro ist an. So, so, so. So, dear colleagues. Mela, ziz kollegi. Merħba wara l-pawza għas-sajf għall-ewwel smih pubbliku dwar il-VAT. Illum għar nofsinhar erba' kellima u nikri Brussel nil-qaħom fosna l net mill-ECA is-sur George Karakazzanis President tal-Kabinet tal-Kabinet tal aca Member Naven Mates u rappresentant tal-Organizzazzjoni tal-SMEs UEA PME, is-Sur Gerard Humer, Para rappresentant tal-Awtoritajiet tat-Taxxa Ċeki, Sur Martin Janecek, Direttur Ġenerali l-Amministrazzjoni ta' Taxxa u l-aħħar mhux l-inqas para rappresentant tal- eh, Polisi Union Kriminali Federali Ġermaniża, Sur Sebastian Fiedler. Sfortunatament, mill-Komissjoni ma' sissa, Għanna kollega fil-fattiva mill-Kommissjoni eh, nil-għakom fosna kont tista' t-intervjeni ġalla darba jitkellmu l-erba' kellima mistiedna u tista' tina l-perspettiva tal-Kummissjoni dwar il-kwistjoni. Ġifieri ehm, sistema definittiva tal-VAT u l-ġlida kontra l-frodi fil-VAT. Il-kellima issa għandhom sa' 10 minuti għattilkom qabel 5 ma' għanna bżiet ħin sabiex titkellmu għal 10 minuti sabiex ittuna introduzzjoni. Wara din l-introduzzjoni konna skambju ta' opinjonijiet bejn il-membru tal-komitat u l-membri se jkollhom 3 minuti kull wieħed għal mistoqsijiet tagħhom, l-esperti mbagħad ikollhom massimu ta' 5 minuti sabiex iwieġbu. U eh, anka kommenti tal aktar tard imma qabel ngħaddu għal-kellima Nad l kelma l ewwel net ir rapporter il-rapporter Is-Sur Langen sabiex jiftaħ diskussjoni. Ikjoġbok. Iva, grazzi ħafna, President. Nishtiq nibda billi nilqa l-kollegi maħna b'mod partikolari anka l-mistednin tagħna. Il-bażi ta' xogħolna hija l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 April 2016 dwar pjantazzjoni fil-qasam tal-VAT. L-abbozz tal-rapport, illi kontet naħdem fuq jien, huwa mis-27 ta' April u nittamaw li nalqu dossier f'Settembru. Wara il-konklużjoni tan-negozjati fiħdan il-Kunsill. U dan kollu, issa l-Kunsill ippospona d-diskussjoni sa' Deċembru, nistgħu anke nagħmlu smigħ fuq is-suġġett interessat nisma l-opinjoni tal-esperti u naħseb il-kol konċi l sistema ta' VAT bis-sid direttiva dwar il-VAT mill-1993 suppost kella tkun sistema ta' tranzizzjoni u l-problema ċentrali li għandna hija l-ammont ta' burokrazija għall-SMEs. Għanna problemi wkoll ta' frodi, frodi bejn safi differenti ta' sistema unka transkonfinali. Il-proposta għal daqstant kienet waħda pjuttost kontroversjali. Nafu tajjeb illi kwistjoni ta' taxxa irridu jiġu deċiżi b'mod unanimu fih dan il-Kunsill u fuq ta' dan aħna konxi u Femkien ma' Gvern ċenk, kien hemm sforzi sabiex eh, nippruvaw sistema l-bira ta' reverse charge, ġita ta' reverse charges u s-sistema issa ġiet ikkonfermata mill kommissjoni li din hija sistema li taħdem tajjeb. U dan ġi rifless anka fl-aħħar dibattitu fil-Konsil dwar il-VAT. Appuntat luq tajjeb u dimna għandna panel b'saħħtu ħafna u xtaqt ngħid kemm tgħin dwar il-qorti tal-awdituri però. Il-qorti tal-awdituri studjat il-VAT. U l-mistoqsijiet li tress u kienu l-limu ma l-inizjativi legislativi l-aktar urġenti u kif il-frodi jistaw jittiebu fid-dawl ta' nuqqas ta' informazzjoni u skami ta' informazzjoni prezenti. Sen kunu qed u wkoll mill-SMEs il-wapme illi se jkunu qed jivalwaw is-sistema Stop Shop minn perspettiva tal-SMEs. U koll, eh, tap kunu nafu l-SMEs eh, jasbu s-reverse charges u għahjar ta' bċu naqsu burokrazija. Jeżistu proposti fuq il-mejda l-autoritajiet ta' taxxa ta' Repubblika Ċeka Għandi frott talba specifika surjana ċek nishtiqu jitkellem dwar il-sistema eh, ta' reverse charging U jgħidilna ċekke mħiċ pozizjoni tajba li implementaw ħaġa bħal din. Nixtieq nistaqsi anka l rappresentat tal-Uffiċċju ta' Produzzjoni Kriminali fil-Ġermanja jasbux li qegħdin pozizjoni aħjar biex jiġġieldu l-kriminalità wkoll korridu naraw kif ikun hemm skambju aħjar ta' dejta fuq livell internazzjonali. Dan huma kollha mistoqsijiet li nresqu qudiemkom. Nieħu gost li għandna d-dissessjoni ta' smiħillum, u xtaqt ukoll ningrazzja lill-kollegi sabiex ħadu minn ħin tagħhom sabiex jattendu. Grazzi, Sir Langen. Nibdew Missur Karakazzanis għal 10 minuti. Jekk jogħġbok. Għal introduzzjoni tiegħek kombat nisimgħu mix-Shadow Reporters wara. Komment fuq il-proċedura. President, jekk fem tajjeb, se jkollna 10 minuti ta' introduzzjoni minn kull membru tal-panel. Imbagħad aħna għandna 3 minuti. Imbagħad kull membru tal-panel għandu 5 minuti sabiex iwieġeb għall-lista siħa ta' mistoqsijiet. Jiena nissuġġerixxi li l-introduzzjoni tkun iqsar sabiex ikun hemm aktar ħin sabiex ikun hemm tweġiba l-mistoqsijiet. Għax ħames minuti biex nwieġbu l-mistoqsijiet kollha huma ftit Għanna erba membri tal-panel. Għan nispiċaw nqataw 40 minut ta' introduzzjoni, naħseb umma wis. Naħseb aħjar ikon introduzzjoni ta' 5 minuti, un bad 10 minuti għat tweġiba Schau mich mal bei den Kollegen um, sehen Sie das genauso, Kollege Langen? Is-sur Langen xieħseb? Il-kommenti ta' Sur Lukas uh, eh, ma ġustifikati ma dana kollu il-panelist ġa preparaw id-diskorsi tagħhom bil-qoddim. Intensive Befragung ausdehnen können, aber jetzt nicht sagen. Forsi jista' jkonna aktar ħin fl-aħħar, però naħseb li huwa diffiċli li nqassru l-kontribuzzjonijiet tal-panelist biex rridu nisimgħu x'għandhom xi jgħidu. Iktar kommenti, Sur Lukas? Iviva, fim, President. illi ħejjew eh, il-diskors tagħhom ħames minuti. lele il presidenti ikkoreġi lil Sir Lucas iktar kmieni għad ħames minuti, però ma għaxra fil-fatt. Kon sorpris imma ma minuti, kollegi taqblu, nħan nimxi skont il-proposta ta' Sir Langen. Bla dubju, xorta jkonna bizzejt ħin il-umor nofsinhar u jekk nħares madwar il-mejda u nara kemm kollegi kollegi ma naħsibx li għandha għalfejn itħasseb. Ma naħsibx li l kedġ di se tkun twila wis wara l-kommenti ta' shadow reporters ġiri suppost ikun hemm biżejt ħin għal tweġibiet. Jekk m'hawnx iktar oġġezzjonijiet, nista' ngħaddi karakazzani Karakazzanis minn għal aktar Ikkjoġ Bob. Dear Mr. Chair, members of the President, membru tal-Komitat, membru tal-Komitat Ekon, Senjuri, grazzi tal-istudentuni hawnhekk kif għattu jina għanna l-Professor Nefrontis, il-membru tal-Orta tal-Auditori li kien rapporta rapport speċjali fl-2015 fuq eh, frodi interkomunitari u iktar azzjoni sen bazaruhi fuq dan il-rapport u riżultati miksuba. Fakkarkom il-rapport ġi prezentat li parlament Ewropew u l-Komitat tal-Kontrol u gruppi ta' ħidma tal fil-Konsil f'April. Fil-rapport tagħna minna numru ta' rekomendazzjonijiet uħut minnhom jiġu indirizzati mill-Kummissjoni permezz tal-proposta għal riformi tas-sistema tal-VAT fl-Unjoni Ewropea u pjantazzjoni. Wara rappresentazzjoni l-estim binu jiġa pal kull mistoqsija fuq kwestjoni partikolari pal reverse charge per eżempju, anka jekk l-opinjoni tal-qorti jissibuhom fil-paragrafi 88-89 tal-rapport. Deskrizzjoni qasira fuq problemijiet marbuta ma' tranzazzjoni fl-Unjoni Ewropea mbagħad nippreżenta eh, x'sibna u fl-aħħar nispjega xinu rekomandat. L-animazzjoni ta' frontier intern tal Ewropea kif forsi għajjejtu tisimaw mill-samilt design kienu tajbin imma u sfidi fil-qasam ta' ġbir ta' VAT. Preċedentament, kontroll frontiera kienu jizguraw l-importaturi jistaw jidu prodotti barra li tħallas VAT u l-esportaturi ksetaw jitolbu eżenzjoni ta' VAT jekk id-dwana taċċetta d-dikjerazzjoni tagħhom ta' esportazzjoni. Ta' taxxa nazzjonali setaw jiverifikaw għal eh, preċiżjoni eh, ta' data skont id-dikrazzjoni tal-vejti, wara li ta' design kontra frontiera eh, ġi sostituit minn skambju obbligatorju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri. U għaw nibdew il-problemi. Negozjanti fl-Europea li tu jimlew formola li l-autorità taċċa fej rapportaw bejja u xerreja f-Stati membri oħrajn dan il-katibinum ta' vejti. Autorità taxxa stati membru sportat li t-jesporta jgħamil l data automatikament disponibli l-pajis qed jimporta grazzi għal skambju elettroniku magħruf bħala VS L-autoritajt fil-Stat membru ta' sportazzjoni għandhom interess partikolari għaliex rapportar mhux preċisi fisser nuqqas ta' dħul nazzjonali. Regolament rilevanti għall-audit kien dak dwar kooperazzjoni amministrativa u ġrida kontra l-frodi fil-qasam tal vejti li tintroduċi kostemi oħrajn ta' formazzjoni u tranzazzjonijiet potenzjalment eh, fraudulenti, dan inkludi Eurofisk li huwa network illi faċili ta' skambju ta' informazzjoni fuq kompaniji qed jieħol frodi jifacilta jifaċilita wkoll kam ta' informazzjoni skont talba. Yes. Hello, sorry for interrupting you, but uh, you are too fast for our interpreters. Yes, yes, okay. Thank you. Thank you. So it introduced other tools for administrative Introduċa għodda l-kooperazzjoni amministrattiva jiffaċilita skambju ta' informazzjoni skont eh, fuq talba jew mingħajr talba minn qabel kif ukoll il-possibilità li jsiru kontrolli b'mod simultanju fiktar minn stat membru wieħed bil prezenza ta' uffiċjali minn stat Membru differenti. U problema hi illi għal prodotti importati minn barra l-Unjoni Ewropea taħt il-proċedura 42 vija stat membru wieħed u imma stat membru ieħor bħala destinazzjoni awtoritajiet ta' dwana m'għadhomx jiġbru l-VAT. F'każijiet bħal dawn u min eh, jikseb il-prodotti b'sat membru fl-aħħar destinazzjoni li għandu l-obbligo jirrapporta eh, għalfini ta' vejti u rappresentat ta' taxxa tal-importatur li ju obbligat id-daħħal dejta fuq prodotti importati eh, grazzi għal VIS. Kif tistaw taraw minn dak li għatni kemmat il-sistema preżenti twassal numru ta' sfidi fi ġbir ta' vejti u toħloq opportunitajiet illi eh, wieħed li rrid jagħmel frodi jista' jisfrutta li rajna fil-pjantazzjoni ta' Kummissjoni fuq vat e mod partikolari għandna l-idea ta' zona unika ta' VAT e kif ukoll sistema ġenerali tal Ewropea ta' VAT e illi tolqot il-musmar fil-rasu u bħala konċett anka sabiex nelbu dawn l-sfidi. X'sibna dan ir-rapport? L-audit tagħna sab li ġeneralment għandna sistema li tista' tiġġieled il-frodi fil-VAT għal dak nixtaqsam tranzazzjonijiet intrakomunitarji. Dis-sistema hija waħda ġeneralment b'saħħitha madana kollu soffri minn djufija sostanzjali marbuta prinċipalment fuq kif tiġi implementata. Xtaqt nibda billi ngħid illi fis-tħarriġ illi bat nil-sat membri kollha, l-awtoritet ta' tax membri kollha fuq kif il-komparazzjoni amministrativa hija effettiva fil-ġrida kontra il-ġrida fil-frodi fil-rieti, ħafna minn dawk li wieġbu qalu li sodisfatti bis-sistema preżenti. Madonna kollu waqt l-audit kopri li kopra sitt stati membri sibna anka punti dajfa. U sen semmijom malaj malajr. L-ewel net. Ġifija sostanzjali checks effettivi bejn id-dwana u d-dejta ta' taxxa autoritet ta' taxxa fl-Stati membri fejn isiru eh, proċeduri m'għandhomx inċentivi fejn eh, naraw kemm huma preċiżi stqarrijiet ta' rekupolattattivi hemm problemi ta' preċiżjoni u eh, kemm id-data sal f'waqta f'dan l-iskambju bejn l-Istati membri u xi kultant meta numri irregolari jiġu skoperti f'dawn l-istqarrijiet l-awtoritajiet ta' taxxa nazzjonali ħafna drabi ma jsegwhomx. It-tielet hemm nuqqas ta' kooperazzjoni u duplikar kompetenzi tal-awtoritajiet ġudizzjarji amministrattivi u dawk eh, legali. Eurofisk li hija struttura deċentralizzata kull stat membru ta' kull stat membru Eurofisk qed tagħmel analiżi bażi tad-data u qed jużaw software Eh, ma diċ attwali pal Itzellu eh, dan eh, joħloq problemi, il-ħames. Ola for Europol, jisser kontribuixxu għal prosekuzzjoni ta' frodi, ma domx aċċess għal data V8 ta' V8 li hija skambjata l-elektronik mill-Istat Membri. Finalment, għall-Unjoni Europea mod ġenerali fil-preżent m'hemmx sistema ta' bassir sistematiku ġbir ta' statistika fuq frodi ta' V8 interkomunitarja u l-MTIC. Dan huwa punt ċentrali fir-rapport tagħna għaliex nemnu li dan jiġi faċilitat jekk ikonna dil-informazzjoni preċiża jgħin indikaturi sabiex inkejlu progress fil-qasam. Nġbet l-attenzjoni għal paragrafi 25 fil-rapport fejn semmu dal problem partikolari, speċjalment fuq in-nuqqas ta' konformita illi hija ħaġa kwota ta' ħafna għandna studju fuq dan li qed nikkwotawh li laħaq il-163 biljun li dirri l-ammont l-aktar reċenti. Li bakkotat anka jekk dejjem hemm disclaimer minn dak li rajna fir-rapport li rifletti dak li sibna u dak li qed nirrapporta f'paragrafu 22 tar-rapport Illi hemm xi punti dajf f'dan l-istudju u li jista' jintuża biss bħala kej ġenerali ma mhux ħaġa li hija preċiża Il-Komissjoni kienet tagħmel sforzi, ma dana kollu sar studju li ma jagħtix stima preċiża ta' frodi. Nista' nidħol fid-dettall aktar il-qoddim permezz ta' eżempji fuq kif dan l-istudju identifika nuqqasijiet. Għalkemm iddiskutejt il-problema dawn l-sfidi fil-kontest ta' ġidda konsar frodi fil-vejti fl-Unjoni Ewropea, Hemm amministrazzjonijiet li semmejna fir-rapport mod partikolari fir-Renju Unit u l-Belġu illi irreġistraw progress konsiderevoli f'dan ir-rigward implementaw miżuri illi tejbu konsiderwalment is-sitwazzjoni. Sabiex nagħlaq. Nirrepeti li l-orti tal-awdituri l-iktar mira importanti taħħa u li tħares l-interessi finanzjari tal-Unjoni. F'dan il-kontest għandna nota tal-inizjattivi reċenti ta' kommissjoni, inkluż il-pjantazzjoni, illi għandu lan illi ikun hemm biżgħet ħin ta' għal deċiżjoni. Na paragrafu li tibbutwet tar rapport li li jitkellem dwar dan. Għamminna numru ta' rekomendazzjoni li musqan nirrepeti hawnhekk anka għaliex ma nġib ħin. Madan ukoll l kommissjoni aċċettat ħafna minn t tagħna. Hemm rakkomandazzjoni partikolari illi ma qbilniex fuqha, anka jekk Sur Mazzi repeta darbtej il-fatt illi għamminna rakkomandazzjoni illi jgħin verifikar bejn Autorità ta' dona ta' taxxa fl-Istati Membri semmejna dan f'paragraf 80 sa 83 tal-rapport maħniex waħedna ngħidu dan. Orti fi Franza wkoll tajt l-istess ħaġa. U l-fatt il komissjoni ma ġiċċiet iggerfixna li ġdina s-kustjoni li hija pendenti li tqajmet minna minn Franza u anka tqajmet dil-kustjoni f'rapporti preċedenti. Jidher l-esperti illi partiċipaw fil-proġett Rubalis fl-2007 illi kmandaw illi dini ħagġa l-inda tiġi indirizzata. Madana kollu, nidugos naraw fil-sqarja tal-Kommissjoni illi l-esti jistudjaw il-situazzjoni ġar darba jirċivu rakkomandazzjoni minn Fiskalis Project Group numru 10, rapport li ġawa disponibli. Nirrepeti xi ħaġa li semma Sur Matis li sen komplu n-segwi progress fil-qasam u sen komplu naġġornaw il-Parlament dwar dan. Nfakkarkom li l-qorti li sa t-kontribixi forma opinjoni fuq proposti leġislattivi mill-Komissjoni fuq riforma fil-reġim ta' VAT jek dan li mill-Parlament u l L-opinjoni tista' tkopri affarijiet mhux koperti direttament fir-rapport tagħna bħal idea idejat marbuta mal-provvisti li segwu il-regola ta' destinazzjoni u anka il-one-stop shop. Grazie tal-attenzjoni ta'kom. Mikrofon għal-President. Grazie. għal dik introduzzjoni. Is-Sur Huber fissem il wiap President, membri tal-Parlament. Nieħu kost li tajtu tant importanza l-SMEs u qed permettu li nitkellem hawnhekk. SMEs għandhom problemi speċifiċi. Is-sistema prezenti ta' VAT għaliex dejjem jiġi rapportati li sem da VAT hija waħda mill-ostakli prinċipali l-SEP SMEs biex jitlu f'negozju transkonfinali. U anka meta nistaqsu l-membri tagħna x'inhuma l-iktar ħames ostakli regolatorji importanti, l-iktar regolamenti tostaklu fil-Unjoni Ewropea, l-VAT dejjem tispiċċa mal-ewwel ħamsa. Napoġġaw għal daqstant il-fatt li l-Kommissjoni qed appoġġi dan fuq l-aġenda u tixtieq timxi l qudiem fuq dal pjantazzjoni tal-VAT, speċjalment b'rabta ma' simplifikazzjoni kif ukoll il-ġrida kontra l-frodi. Għalx il-kwestjoni tal-frodi, ma nix ninsew, il-li taxxa mux mħalsa minn oħrajn, trid titħallas prinċipalment minn SMEs li dejjem jaħdmu mod legali. U ġedda kontra l-frodi u element importanti sabiex ikonna situazzjoni gwella l-kulħat tal-kumpaniji kollha fl-Unjoni. Xtaqt foka l-introduzzjoni tiegħi fuq erba' punti. L-ewwel punt semplifikazzjoni. U għabme mill-2009 ila tistaqsi l kummissjoni Ewropea sabiex testendi il-sistema One Stop Shop għal stones konfinali fuq servizzi u prodotti għal daqstant fil-prinċipju aħna sodisfatti il-Kommissjoni qiegħda tipproponi l-estensjoni tal-ewwel pass għal kull tip ta' kummerċ elettroniku, imma rridu ninsistu hawnhekk li l-SMEs hemm bżonn ikollhom aċċess faċli għall informazzjoni aġġornata fuq rati ta' VAT applikabbli fl-Istati membri. SMEs m'għandhomx jitpoġġa f'sitwazzjoni fejn jkunu responsabbli huma jekk informazzjoni fuq ir-rati tkun ma tkunx preċiża, ma tkun maħalsu multi jekk ikun hemm xi żball, hemm bżonn niżguraw illi l-SMEs ikollhom aċċess għal din l-informazzjoni li għandha tingħata b'xejn u SMI e għandha tkun f'pożizzjoni li tkun tista' toqgħod fuq din informazzjoni. Il-Kommissjoni wkoll qed tipproponi illi ta' ċertu limitu minimu SMEs ma jkollhomx għalfejn jirreġistraw f'stati membri oħrajn u nużaw l-one-stop shop sabiex niffaċilitaw negozju transkonfinali ta' startups u SMI żgħar. Fil-regolarment ngħidu startups biss huma żentati, startups għandhom jiġu trattati pa' negozji żgħar oħrajn. Ma tiġu kellhem diskriminazzjoni bejn eh, negozji stabiliti u oħrajn ġodda daw il-limiti minimi għandhom japplikaw għal kumpaniji kollha illi jaqgħu taħt eh, ċertu livell minimu ta' tħul. Inkella, dan se joħloq tensjoni zejda u kompetizzjoni ġusta. U importanti wkoll li kumpaniji illi huma sa sabiex japplikaw japplikaw ċertu tensjoni fuq limiti minimi jista' jkollhom opt-out ġala darba eh, ikun hemm reġistrament biex kunem obbligu jekk inti kumpanija żgħira. Napoġaw bisħiħ ukoll l-idea tal-Kommissjoni sabiex ikun hemm awditjar u ta' vejti għall importazzjoni ta' konsinji żgħar minn pajjiżi terzi, minn fornituri minn pajizi terzi. Fuq is-simplifikazzjoni il-formula standard ta' VAT, il-Kommissjoni xi sentejn tlita' ilu eh, ħarġet proposta li ma kienieċ soddisfaċenti għall-SMEs minħabba l-fatt illi għal darba konna nispiċċaw bi 28 formula differenti u dan ma jwassalx għal-bidla fil-formuli preżenti jekk ma jkunx hemm armonizzazzjoni u jekk ma jkunx hemm semplifikazzjoni illi ibiddel ir-regoli preżenti. Aħar punt fuq simplifikazzjoni. Għadna s l-Komissjoni fu revizjoni ta' skemi speċjali tal-SMEs għal enterprise eh, żgħar fej fil prezent limiti minima reġistrazzjoni għal konformità kejlu cash accounting schemes, għanzik, eh, s cash accounting schemes ma regolati, Għan differenza fl-lokazzjoni bej stat membru ieħor u xkultant dan joħloq problemi għal negozji transkonfinali forsi reviżjoni għandha tiffoka fuq aktar fuq da suġġett. Però sissa m'għandniex proposti konkreti mill-Kummissjoni. Għal daqsant fuq dan qegħdin eh, naħdmu u suppost kont pjantazzjoni se jkun proposti mill-Kummissjoni s-sena d Ma U fuq il-reverse charge Il-Komissjoni fil impjantazzjoni semmi dis-sistema darbtejn, l net pala sistema temporanja għal ċertu stati membri rridu jimplikaw, jimplementaw għafri pal dawn sabiex jġildu il-frodi fl-ejti u t-tieni fejn il-sistema hija kwestjoni marbuta mal-prinċipju ta' pajsa ta' destinazzjoni. Tis-sistema tista' istatin sabiex innaqsu l pisa amministrattiv għall smis u aħna maħniex kontra Eh, sistemi bħal dawn ma dan kollu. Rridu nkunu konxi tal-fatt li sistema ta' reverse charge jekk hemm biss implementazzjoni temporanja u jekk issej minn stati membri ċertu stati biss se twassal għal spejjeż un ċertezza għal SMEs li kollhom jindirizzaw klienti differenti b'modi differenti u dan joħloq spejjeż ta' adattament fil-bidu tal-proċess u fl-aħħar tal-proċess u għal daqstant jew appmew l-membri tagħna membri tagħna kollha fil-fatt huma kontra sistema temporanja applikata minn ċertu stati membri minħabba biżit amministrativi addizzjonali, l-inċertezza legali. Kif ukoll għaliex SMZ kollhom jiffaċċaw eh, il-riskju fejn ċaġa tintbagħat minn RVAT li tintbat b'numru ħażin. U bekk di tranzazzjoni l-spesa tranzazzjoni kolom jitħallsu mill-SMI fl-aħħar mill-aħħar se joħloq ostakli ġodda għassu uniku, jekk din tkun introdotta ċertu stati membri biss, u tista' toħloq ukoll noqqasijiet anka x'oq fejn jistakunem jkun hemm frodi fiskali minn pajjiżi oħrajn fejn jużaw anka eh, numri folots u hemm ir-riskju illi sistemi bħal dawn jimblokkaw il-tranzizjoni lejn sistema definittiva. Ġifri aħna xettiċi u l-organizzazzjoniet kollha tagħna qed jgħidulna tagħmlu iġdin. Punt li jmiss reġim definittiv ta' vejti, aħna nappoġġaw sistema definittiva li tkun abbażata fuq prinċipju tal pajjiż ta' destinazzjoni ta' prodotti kif maqbul bej parlament u l-Konsil fil-passat. Nistgħu naraw vantaġġi f'sistema bħal din li jintaxxa fornituri B2B ta' prodotti pendan kollu rridu nevalwaw proposti konkreti eh, aktar qoddim, iktar kwestjoni importanti għalina se tkun aċċess sempliċi għal informazzjoni fuq klijenti u rati applikabli ta' VAT pajjiżi oħrajn. Tara darba jkun hemm negozju transkonfinali. L-aħħar punt fuq il-rati ta' taxxa. Il-Kommissjoni qiegħda tgħid illi it-tranzazzjoni lejn il-prinċip ta' destinazzjoni jagħti aktar flessibilità lill istati membri sabiex dawn jirregulaw ma' livelli tar-rata. Hawnhekk ma naqblux mal-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea minħabba l-fatt illi nistgħu naraw il iktar differenzjal fil-rati ta' VAT ser joħloq distorsjoni serja fil-suq eh, uniku, speċjalment eh, fil-e-commerce u kull diskussjoni fuq tibdil fil-rata ta' VAT għandu jinkludi impatt fuq il-suq uniku, m'għandux joħloq distorsjoni ġodda kif rajna qabel għal ċertu prodotti. Biex nala? Ġudizzju pozittiv, ma dana kollu id-detalji bżon indirizzawhom u hemm bżonn noqgħod attenti sabiex ma noħlu ma noħolqux dawn l-intenzjonijiet tajba aktar problemi għal is-semis. Herzlichen Dank, Herr Hühne. Als nächstes. Äh, Grazie. Issa għanna direttur ġenerali tal-amministrazzjoni ta' taxxa ta' Repubblika Ċeka, Essur Janeċek. Grazie. Ewar nofsenar tajf, Senjuri President. Ina kontent ħafna li kolli l-opportunità neħu f'dan id-dibattitu fuq il-frodi VAT. U biex nippreżenta xi argumenti għaliex ir-Repubblika Ċeka qiegħda titlob l-applikazzjoni tal-reverse charge ġeneralizzata. Li jizgur jena li jintkom kolla tafu fuqa il-frodi tal-VAT hija kwistjoni prinċipali. Il-VAT hija eh, sorsa ta' tul għall-istati membri u it-naqis tal-differenzi tal-VAT ma, ma, ma, ma kienieċ ta' suċċess u kien hemm telf ta' ta' mijiet ta' ta', ta biljuni ta' euro u dana naturalment qed joħloq distorsjoni fis-suq intern. E, il-frodi karusell pratikament e, e, tfisser ħasil ta' flus u hemm e, anki evidenza li hemm il-gruppi ta' kriminalità organizzata li huma involuti fiha din il-kwistjoni. U aħna naħsbu illi eh, il-finanzi għedin jieġu użati għal attività kriminali u anki għal terrorizmu. Aħna għanna insibu soluzzjoni ta' malajr eh, għal din il soluzzjoni għal din il-problema. Is-soluzzjonijiet eh, ta' żmien qasir huma jew miżuri konvenzjonali, sfortunatament ma kellhomx effetti importanti dawn il-miżuri u jizidu anki il-pis amministrativ, mhux biss għall-amministrazzjoni ta' taxxa manki għall-SMEs. U barra minn m'għandhomx l-effett neċessarju preventiv. Minna l-oħra, reverse charge inħossu li hija eh, effikaċi għaliex tolqot il-frodi tal-VAT fejn fejn fejn fejn huwa importanti. ċoħe, fuq il-missing trader u sistema huwa eh, maħsub mod tali illi wieħed mill-partijiet ta' transazzjonijiet jista' jitlob deduzzjoni u l-autoritajiet jiridu jiġbru dawn il-flus mill-parti illi xtrat il-prodott. Jena naħseb illi aħna kena ħafna esperienza fiha din problema e, għanna esperienza fil-ġlida kontra l-frodi, e, provajna e, nirsolvu ħafna minn din il-karusel fil-Repubblika Ċeka, però ma nix si suċċess kbir, naħseb ma naħsebx illi din l-inizjattiva timxi kontra l-prinċipju tal-VAT. Kultant, hemm l-argument illi il-reverse charge edha timmina il-sistema tal-VAT. Din il-miżura edha tbiddel element wieħed biss fis-sistema kollha tal-VAT u tista' tikkontribwixxi biex is-sistema tkun iktar stabbli u reżistenti. Hija wkoll neutrali eh, fuq il-fiskalment u ħadd ma jista' jgħid li din hija mezz biex uh, jimmina s-sistema tal-VAT, anzi qed iżid is-sikurezza. Is-sistema ta' ġabara tal-VAT mhux qed tiġi minata biha. Aħna x'għamilna fir-Repubblika Ċeka fil-ġlida kontra l-frodi tal-VAT. Aħna użajna ħafna miżuri konvenzjonali illi però ma waslux għal tnaqqis eh, importanti tal-frodi VAT. Issa edin napplikaw il-reverse charges kważi għal eh, prodotti kollha eh, li ti permetti direttiva tal-VAT u nistanajt li il-volum ta' frodi karusell f'dawn l-osma fejn aħna applikajna il-reverse charges naqset b'xi 98% u dana juri li s-sistema ta' reverse charge taħdem mod tajib ħafna u minn l-umalada aħna irnexxinna innaqsu il-frodi. Imma il-sistema attuali li ti permetti li napplikaw reverse charge għal ċerti prodotti forsi miex l-aħjar sistema għalix il-prodotti mumiex fil-fat rilevanti. Eh, dan huwa mod biex wieħed jevita ċerti frodi. Hemm hemm ċifri għoljin ħafna f'ċerti transazzjoni u għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-possibilità li konna eh, sistema ta' reverse charge ġeneralizzata għal kollox. Aħna nistaw eh, neħu anke neliminaw ċerti setturi individuali fejn din il-frodi teżisti u bat eh, fuq il-proġett pilota sur Langen staqsa eh, u staqsa jekk il-Repubblika ċeka jiex lesta biex tibda dan il-proġett pilota, aħna eh, nistanajt li l-esti aħna biex Eh, nimplementaw dan il-proġett fxur u għanna u koll riportar kontrollat u dan jfisser li l-informazzjoni hija disponibli fuq il-situazzjoni eh, fiskali u fl-istess ħin għanna u koll il-sistema u kol ta' reġistrazzjonijiet fiskali ta' tħul biex eh, nkunu stoni permettaw xi shifting ta' transazzjonijiet. U bekk u jisir iktar faċli li wieħed jagħmel prevenzjoni tal-frodi. Fuq il-miżuri li ġa implementani fir-Repubblika Ċeka, nistgħu ngħidu illi aħna lesti nimxu u mannix miżuri amministrativi eh, biex jiġu introdotti fil-amministrazzjoni ta' taxxa. U aħna nistgħu nipprovaw ukoll li din deroga tista' turi l-effettività ta' dan is-sistema u li dan is-sistema eh, b'dan is-sistema nkunu nistgħu verament nirsolvu l-problema tal-frodi tal-VAT. U naħseb li dan huwa argument utli fid-dibattitu. Fl-istess ħin, jiena nixtieq ngħid illi talba tana għal eh, proġett pilota tal-reverse charge system generalizzat. hija importanti ħafna lina. Għanna xi nofs miljun uh, utenti illi użaw il-VAT l maġġoranza japplikawa diġa reverse charge setturi skont eh, id-direttiva rilevanti. Il-volum dan fl-ewwel siċur il bazi ta' taxxa koperta b'din il-reverse charge kienet ta' 525 biljuni ta' uh, koroni, kruni ċeki. U skont l-istimi tana, aħna E, naħsbu li se tinvolvi xi l-elf komerċant, ħafna minnhom però diġà jużaw reverse charges u għal din raġuni se jkun hemm kommerċanti fl-opinjoni tagħna fl-istima tagħna illi il komerċanti ġodda se jkunu xi 53,000 u u għal dastant dawn irridu jagħmlu reġistrazzjoni tagħhom biex ikunu jistaw jihdu e, il-sistema ġdida. Dawn huma ċifri preċiżi ħafna e, mill-sistema fiskali attuali tal-Repubblika Ċeka. Dana fil-fatt jirrapprezenta il-transazzjonijiet eh, reali rilevanti. Fu l-benefiċi tal-deroga temporanea, fl-opinjoni tagħna il-reverse charge se ti kontribwixi għall-eliminazzjoni tal-frodi VAT u ħad tkun vantaġġ kbir anki għal komerċanti onesti. Għalix għal-jom jkun iktar faċli jamlu il-kummerċ tagħhom u jkollhom inqas transazzjonijiet dubjużi illi iridu anki jirsolvu għax eh, għet jaffaċċaw dan ir-riskju għax hemm riskju li anki huma jitħlu biex jieħdu sem fil-katina tal-karusell eh, dana huwa mod biex niġildu kontra l-frodi fiskali tal-VAT u mod anki biex u hekk jiġbor informazzjoni preċiża u ti kontribwixi għad dibattitu tal-futur tas sistemi tat taxxa U dawk li stati membri li ma appoġġaw dan l-approċ mux se jkunu jiġu affettuati b'din id-deroga blebda mod. Mela, għal darbu darbohra nishti nerġanajt ngħid li aħna Repubblika Ċeka l-Esti nimplementaw dan il-proġett pilota li huwa importanti ħafna lina. Inħoss li il-trasparenza eh, tas sistema ħat iżdied. Grazzi, Surjane ċek, għal din l-istampa. Essa il-persuna li miss il-lejla huwa il-, -lejla, Sur Fiedler, rappresentant tal-Bundesverband. Grazzi, President. Aħna nirrappreżentaw il-Federazzjoni tal-Polizija Kriminali. U jiena nishti immur lemm it-teknikalità fiskali u nħares lejn l-istampa aktar wisa. Aħna hemm xi prinċipi fundamentali li jiġu mill-proċedimenti kriminali li rridu nżommu f'moħna. Il-liġi fiskali għandha tkun rigoruża ħafna u aħna nilqaw diskussjoni fuq il-proċedura ta' reverse charge, però fl-istess ħin u koll dan huwa marbut ukoll mal-frekwenza ta' ispezzjoni ta' taxxa mhux kwestjoni biss ta' kooperazzjoni ta' dwana imma anki tal-investigazzjonijiet. Dejjem hemm korrelazzjoni bejn il-personal impiegat u il suċess tal- eh, investigazzjonijiet tal investigazzjonijiet l onet għadora nixċu unħarsu lejn il-prevenzjoni un bat anki l-infurzar. L-onet. Jena nishtiq nipprezenta situazzjoni fil-Ġermanja. ċoħi li waħda minn 28 perspettivi nazjonali differenti. Hemm eh, l-iskambju ta' informazzjoni u anki kooperazzjoni, però rridu anki eh, inħarsu lejn eh, l-istrutturi. Fil-Germania għanna 16 il-autorità differenti fiskali għalix kull land għandu l-istruttura organizzativa tiegħu. Fil-Vestfalia, per eżempju, hemm għaxar dipartimenti differenti responsabbli għal għal proċedimenti fiskali, kriminali. U dan jiddependi mill-reġuni differenti. F'ċerti reġuni eh, għandhom eh, inqas kontrolli, barra minn hekk hemm 16 eh, autorità differenti penali organizzat mod differenti fil-pajizna u ma tanna uffiċi federali eh, u għanna l-Polizija federali. U, dan juri kemmija komplikata situazzjoni. Mux Mhux biss minn pajjiż għal ma imma anke fl-istess pajjiż għanna sistemi differenti. Aħna nitkellmu fuq il-frodi karusel, per eżempju, dinja reat Ewropew, però jena nishtiq nuri il-Germania imħabba l-istruttura federali li għanda bħala eżempju. Aħna nħossu li importanti ħafna l-investigazzjoni ta' taxxa, illi l-investigazzjoni ta' taxxa e, tkun fidejn korp wieħed. Fil-Westfalia għanna skema pilota e, fejn il-frodi fiskali tiġi taħt autorità waħda għanna network tajjeb fi Düsseldorf, fil-kapitali għanna eh, departiment principali li fejn għanna uffiċjali ta' kollegamentu, anki uffiċjali ta' eh, dwana u bekk inkunu nistgħu naċċertaw il-kompetenza fiskali kif ukoll anki l-esperjenza kriminali. Per eżempju il monitoraċ bit-telefon. Peress li għandhom esperienza fil-pulizija kellna nġibu n nis li għamlu dan il tapping e, U dana jiena nishtiq semmiħax u għawvju li aħna jinteressana a livell Ewropew, però e, inħoss li l-eżempju tal-Ġermanja huwa utli ħafna f'din il-perspettiva. <clears throat> Fost il-problemi ġenerali għanna, Il-problema l-inija ija il-kooperazzjoni istituzjonali. ma' l-Unjoni Ewropea, mhux biss bej pajjiżi differenti ma' kien mal-Kummissjoni. Aħna nikkonsidraw illi iż-żlida kontra il-frodi fiskali, kif qal kellim preċedenti, hemm gruppi żar kriminali pakistani li l-om attivi eċirin ta' snin u r-reċilom jifrodaw eh, biljuni ta' taxxa u ikkawżaw eh, naturalment nuqqas ta' tħul fil- eh, fl-istati tagħna u rridu naraw kif nistgħu niġġieldu kontra dan. Fil-fatt, ħafna minn dawn il-finanzi jistaw jieġu użati biex jifinanzjaw terrorizmu, però manna libda evidenza li ġara fil-fat. Però jista' jkun illi hemm rabta. Naturalment, soluzzjoni possibbli testa tkun il-proċedura ta' reverse charges. Hemm argument importanti ħafna illi aħna nippreżentaw, aħna ngħidu illi jekk dan rridu namluħ fuq livell Ewropew, irridu ikonna networks sħiħa għalix dawn il-gangs kriminali professjonali dejjem ifittxu fejn isibu l-vojt u l-eżempju per eżempju fir Repubblika Ċeka jista' jkun din il-gang mhix attiva, hemmhekk u jista' jmorru jfittxu pajjiż ieħor. Eh, u allura jekk aħna nintroduċu reverse charges do nagħmlu kull imkien biex neħu l-possibilitajiet kollha. Pratikament il-kooperazzjoni istituzzjonali urit illi e, il suċċess ħafna drabi huwa bażat fuq il koincidenza u ħafna drabi hemm e, jidependi anki minn kas għal kas, ek dan l-istrapolaw għal livell Ewropew nistgħu ngħidu illi il-possibilità ta' investigazzjonijiet għandhom ikunu taħt l-organizzazzjoni għandha tkun taħt autorità waħda u min għandu jkun dan li ma' organizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea tista' tkun responsabbli għal eh, suċċess jew għal falliment fil-ġlida kontra il-frodi tal vieti U U mbagħad hemm forom oħra ta' eh, kriminalità li kellna nikkonsidraw li li huma użati fl-Ewropa kollha. U naturalment is-soluzzjoni eh, trid tkun eh, il-prosekuzzjoni kriminali Ewropea. U għaldaqstant aħna eh, navokaw il-tisħiħ tal-Europol, autorità kompetenti Ewropea. L-Europol fil-fat għandhom anki xi analizi ta' data, però hemm anki nuqqasijiet fil-iskambju fil eh, fil-fornitura ta' data Dana ifisser illi l-Europol mhux dejjem huma eh, għall-altezza. Fil-Ġermanja kellna problema, per eżempju, u għal ċerta raġuni il-konfidenzjalità fiskali ġiet interpretata b'mod illi uh, li ma stajniex nagħtu informazzjoni lill-awtoritajiet fiskali. U naturalment dana jista' joħloq problemi jekk il-kollegi eh, fil-dipartimenti tal-ta' dipartimenti oħrajn għandhom bżonna din informazzjoni. Dina hija dilemma. L-istess ħaġa rajnija din fil-ġlida kontra terrorizmu, anki fil- fil-kriminalità organizzata transkonfinali internazjonali. fil-Kunsilli tal-Unjoni Ewropea, il-Ministri għandhom jaħdmu iktar u jikoperaw iktar biex isaħħu l-Europol. Naturalment, illi nestendu l-kompetenzi tal-Europol u koll eh, eh, tkun ħaġa tajba u u naturalment dana se jissaħħa ħafna jekk naslu biex naprovaw il-prosekutur Ewropew. Eh, u minħossu li ma nistawx immorru lejn il-versjoni dilwita. Aħna għanna bżon ta' liġi ta' proċedura kriminali Ewropea u l-liġi tal-proċedimenti kriminali Ewropej. Fil-dokument tiegħi jiena eh, inkludejt dettalji oħrajn. Anki fil-passat aħna kellna istituzzjonijiet finanzjari importanti involuti, aħna għanna bżon ta' liġi uniformi kriminali. Per eżempju, hemm eh, xi banek li għadhom għaddejjin uh, b'investigazzjonijiet il-kooperazzjoni eh, tibbaza fuq il-fatt li l-informazzjoni tiġi fornita. Grazzi. Grazzi, Sur Fidler. Grazzi anki tal-rispettajt rispettajt il-ħin. Qabel ma nisma il xadu rapportez, nisma minn il-kommissjoni. Pero il-em persuna li hija marida u, u nishtiq nawguralu, ma nafx min minnkom jishtiq jitkellem minnaħa tal-kommissjoni. nitlobkom tatuna il-pozizjoni ta'kom eh, fuq dan il-suġġett. Grazzi President, jena l-ewwel net nistanajt li Koni kellu eh, li huwa marit, jiena Patris Kle u jiena jgħat flok għawillum. Għandi xi kummenti fuq il-pjantazzjoni tal-VAT u fuq l-inizjattivi li aħna għandna f'moħħna nieħdu kontra l-frodi tal-VAT tal-VAT. L-ewwel wieħed l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid jiena huwa li minnaħa tagħna il-livell ta' din il-frodi fl-Unjoni Ewropea huwa livell inaċċettabbli u aħna namlu stima li hawn xi 50 biljun euro ta' frodi eh, ta' eh, transkonfinali tal-VAT u aħna eh, li huwa frodi karusel u aħna fil- pjan tal-VAT najdu illi irrit ikunem zona wahda u ma nistawx inkomplu bil-VAT transizjonali urġentiment. Aħna eżaminajna żewġ alternativi Waħda hija illi inneħħu l-eżenzjoni ta' transazzjonijiet transkonfinali eh, fil-komunità intrakomunitari u l-għażla oħra kienet anki dik li nġeneralizzaw is-sistema ta' reverse charges. Mela waħda hija li nintaxxaw il-katina kollha u t-tieni eh, hija li nisospendu l-VIT fil-katina sakemm eh, sakemm naslu għall-konsumatur ħari. Kellna diskussjoni fil-kolleġġ tal-kummissarji. U l-konklużjoni kienet illi l-aħjar għażla hija dik illi nintaxxaw it-transazzjonijiet u mhux illi nissospendu l-VAT fil-katina kollha. E, Kien hemm ħafna argumenti a favur ta' din il-konklużjoni. U waħda eh, wieħed mill-argumenti huwa marbut mal-pisijiet amministrativi u mhux se nerġa' ngħid dak li qal ir-rappreżentant tal-SMEs Ewropej eh, illum stess pero il il taħseb illi ekk aħna namlu reverse charges ġeneralizzati eh, nżidu l-pis Amministrativ. It-tieni e argument huwa marbut ukoll ma' argumenti li smajna il-lejla u koll eh, eh, marbutin mal-fat illi reverse charge ġeneralizzat eh, jista jintroduċi anki riski ġodda eh, li nispostawon fuq il-level tal-imnuti u tal-istat membru. Però il-Komissjoni taf illi hemm bżonn naslu għal miżuri urġenti għaliex il-reġim il reġim tal vat definitiv mhux se ma nistawx namlu għamlajr e, l-ideja tagħna għal namlu proposta qabel l-aħħar tal-2017 e, u biex naslu għall-implementazzjoni se nkunu bżon ta' se jkollna bżonn ta' ftit żmien, allora bżonn naġixxu issa. Hemm xi miżuri illi, eh, li tajbu situazzjoni huma miżuri konvenzjonali, però il-Kommissjoni impenjat ruħa fil-Ekofin ta' Ġunju illi ti prezenta proposta leġislativa eh, illi ti permetti l-Istati membri individuali jagħmlu deroga mis sistema tal-VAT attuali biex ikun hemm eh, mekanizmu ta' reverse charges generalizzat u fl-istess ħin iżommu bekk inkunu nistgħu niprotegġu suq intern. Din hija l-proposta li toħroġ mingħand il kommissjoni qabel eh, l-aħħar ta' din is-sena. Għandi xi kummenti eh, osra fuq żewġ kwistjonijiet ulterjuri li ġew msemmija minn eh, kelliman differenti. E, hemm bżonn anki ta' inizjattivi oħrajn biex niġildu kontra l-frodi, mhux biss il-katina, hemm bżonn ta' miżuri supplementari. E, aħna fil-pjantazzjoni għadna li jista' niproponu miżuri biex nintejbu il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet fiskali u anki bejn e, il-korpi ta' infurzar u tal-dwana u anki il-kapacitajiet ta' amministrazzjoni. E, e, aħna ħabbarna wkoll proposta biex namlu e, namlu riforma tal-kooperazzjoni VAT u dan tinkludi anki l-Eurofisk u din hija proposta li se namlu qabel l-2000 qabel it-tmim tal-2017. L-aħħar kummenti għaj u marbut ma' settur speċifiku fejn il-frodi huwa ta' tħassib kbir għax huwa settur tal-ekonomija li dejjem qed jiżdied, ċoe il-kummerċ elettroniku, l-frodi fuq il-kummerċ elettroniku. Smajt anki xi kellima li tkellmu fuq dan. Aħna għandna intenzjoni nagħmlu proposta qabel l-aħħar tal-2016 biex inkunu nistgħu nestendu il-mekanizmu tal-mini one-stop shop għal eh, beħ mill-Unjoni Ewropea imma anke minn barra mill-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin ukoll nixtiequ neħħu il- il-Importation Low Value Consignment Relief. Aħna u kol niproponu uh, threshold għal mikrokommerċi kif ukoll miżuri soft landing biex inkunu nistgħu nisimplifikaw il-ħajja tal-intraprendituri żgħar Ewropej. U dan se jkun kemm biex nisimplifikaw il-pis għal kummerċi għal negozji imma anke biex niġġieldu u fuq il-frodi. Il-frodi fil-e-commerce il-pejħ tal-VAT kien l-istima kienet 5 biljuni ta' euro kull sena u hemm stima li se dawn se tilħa 7 biljuni eh, ta' euro fl-2021. Grazzi. Herzlichen, herzlichen Dank auch dafür, dass Sie so. Grazie Hafna. u grazie għal fat illi tkallimt f'tabqasi. Issa niftu nagħti l-kalma li shadow reporters. Grazzi ħafna. L-ewwel nett irrid niskuża ruħi fisem ix-shadow rapporter tagħna jiena qed nieħu postu. Tiporzani huwa shadow rapporter tagħna, però saqsini sabiex nieħu postu f'din ir-round ta' mistoqsijiet. Nirringrazzja l-esperti. Mnix ċerta però jekk dak li qed nisimgħu hawnhekk hux tarif jew inkella lobbying. Naħseb li huwa importanti li jkollna l-opportunità li nistaqsu mistoqsijiet. Is-sistema ta' reverse charge tajdu li aktar effiċenti mis sistema attwali, ma meħabba l-fat illi il-ġbi ta' taxxi huwa l-aħħar ħolqa fil-katina f'moħħid inti kontradixxi il-ġlieda effettiva kontra l-frodi. Irridu nieħdu azzjoni b'mod urġenti fiġile kontra l-frodi. U naħseb li ħażin jekk aħna ninġarru punt illi ifarrak is-sistema illi tippermettilna li niġbu l-informazzjoni fil-punti kollha tal-katina tal-VAT. Meta ma jkollna l-ebda garanzija illi se jkun hemm effettività ikbar fil-ġlieda kontra l frodi tal-VAT. Fil-fatt, din tista' żżid il-possibiltajiet tal-frodi hemm numru ta' ftejmiet proposti mill-Kummissjoni. Da se jkun effettivi sabiex nġildu l-frodi transkonfinali, partikolarment hemm l-introduzzjoni progressiva ta' sistema definittiva li għanna bżonna ħarsu lejja. Umbat għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel net. Il-mistoqsija tal-listi aħna meċin lejn lista tar-rati mnaqsa sabiex ikon aktar flessibilità għall-istati membri ikun nixtieq li l-kallima jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar din lista ta' eżenzjonijiet u rati mnaqsa. Il-Kummissjoni qalet xi ħaġa li nasib li importanti ħafna. jekk niġġieldu b'mod effettiv kontra frodi tal-VAT irid ikollna poteri miżjuda għal prosekutur pubbliku. Irid ikun hemm appoġġ għal din il-proposta li ġiet proposta wkoll mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Nixtieq ukoll nisma' il-perspettiva tal-esperti dwar dan. Xi ħaġa li aktar speċifika li nixtieq nistaqs il-Kummissjoni. il kummissjoni każ speċifiku ta' frodi li ġibdu l-attenzjoni le. Jiena tkellimt ma' l-Kummissarju Moscovici wkoll dwar dan. Kien każ ta' frodi tal-VAT fost il-produtturi tal-majjal. Dan fisser il l-istati membri reġew organizzaw l-affarijiet sabiex il-produtturi tal-majjal ma jaqbżux il-limitu. <clears throat> Irrid nistaqsi l-Kummissjoni fejn waslet fil-studju ta' tal-każ. Grazzi ħafna, Signora Perez, għalli sijar Sur Lukar. Grazzi ħafna, Sur President. Iva ħan nitkellem bil-Ġermaniż. Irrit nifoka nistaqsi tijaj tiegħi fuq il-possibiltajiet li jkun hemm sistema ta' reverse charges. Minnaħat l-Kummissjoni u naħseb l-ewwel kelliem smajna li din is-sistema tista' twassal għal pis amministrattiv żejjed, però jiena ma nifimx għalfejn jista' jseħħ dan, għalfejn se jkun iktar diffiċli illi nindirizzaw l-amministrazzjoni meta mqabbla ma' sistema ta' vjeti li għanna bħalissa. Naħseb illi din hija xi ħaġa illi ma tajniex biżejjed attenzjoni. Il-verità din sistema għandha ħafna inqas pis minn kumpanija intermedjari fil-katina. Jekk fim sewwa fuq il-bażi tal- Mr. Janicek, bażi tal-esperienza tijak, di sistema tippermetin għas frodi mis sistema li għandna bħalissa tista' tatina figura ta' dan għax jekk tista' tgħidilna li fil-verità hemm inqas frodi fil-Repubblika Ċeka par riżultat mela il-tul tat-taxxa kien ola. Tista' tatina ideja ta' x'inhu ta', kemm tnaqset frodi tal-VAT permezz tas sistema ta' reverse charges? forsi tista' tatina xi figuri dwar dan. Jiena nifhem il-kumment li sar dwar l-idea ta' introduzzjoni ta' tranzizzjoni ta' sistema li tista' twassal xi inċertezzi u tista' tkun diffiċli għal atturi ekonomiċi li jindirizzawa jekk tkun biss temporanja, mhix ideja li ma nappoġġaġ dan, però jekk l-ideja li kollna reverse charges bħala prinċipju edha tiħed konsiderazzjoni. Forsi l-istati membri jkunu lesti jagħmlu dan. Il-mistoqsija hi jekk nistgħu xi jkollna i reverse charges f'xi pajjiżi bħala deċiżjoni ta' kull pajjiż individwali u mbagħad ikun hemm xi pajjiżi fejn dis sistema ma tiġix implementata. Il-mistoqsija tiegħi hi l-ewwel. Ikun hemm problema jekk xi stati membri jintroduċi din is-sistema mentri pajjiżi oħra jużaw il-charges standard. Jekk il-prinċipju tal-pajjiż ta' destinazzjoni ntuża, naħseb isibu li ma jkunx hemm l-ebda konflitt bejn reverse charging u standard charging bejn pajjiżi. Jiena nixtieq li tajdu li jekk nisejjer żballan. Għall-għalde Petro Jesek. Nixtieq ukoll nisma' risposta għal mistoqsijiet ta' surlika. Forsi l kelima jistgħu jkunu aktar speċifiċi fuq il-livell ta' pis amministrattiv u jekk biex fil-verità ir-realtà u jekk eh, ikun sproporzjonat għall lantana Nixtieq nkun naf jekk nixtieq nkun naf jekk tistax tkun iktar speċifiku dwar l-inċertezza legali smajna mill-qorti tal-awdituri jekk fim tajjeb illi s sistema hija tajba u l-unika problema hija djufija tal-implementazzjoni partikolarment fistit stati membri. Meta nitkellmu dwar il-livell ta' frodi jiena naħseb illi dan mhux il-każ. Naħseb illi hemm nuqqas fis-sistema. forsi tistgħu li kif nistgħu nindirizzaw il-frodi karusell u missing trader. Forsi nistgħu nsolvu s-sitwazzjoni bi skambju ħjar ta' informazzjoni għaliex min jagħmel il-frodi huma flessibbli jimxu minn settur tal-negozju għal ieħor mod maġel u għalhekk jiena naħseb li hemm m'hemm l-ebda għodda ta' kif nistgħu nindirizzaw dan. Però jekk hemm xi idea jiena kuntet li nismagħha. Jekk ma nimxux il-qudiem bil-proġett pilota fuq ir-reverse charges, naħseb li mhux se nagħmlu progress. Grazzi. Grazzi ħafna. Petro Jesek. Issa għal-gwe il-Sinjura Bermejo għal-ħodor, il-Sinjura Molly Scott Hato u kelliema oħra, ma mhix qed nara l-ebda minn dawn il-kellima. Hemm xi ħadd li se jitkellem fi żemm dawn ix-shadow reporters? Le. Mela ngħaddi l-kelma għall-INF. Grazzi ħafna. Kienet qabża ta' malaj. Nirringrazzja lill panelist tal-kummenti tagħhom. Naħseb illi dak li għattunna illum huwa importanti partikolarment għal rapport li qed nikdbu. Għaliex naħseb li xi punti importanti li ħarġu llum li huma essenzjali hemm in-nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni. Aħna smajna illi l-Qorti tal-Awdituri u l-Olaf u l-Europol mhumiex kapaċi illi jiksbu l-informazzjoni mill-istati membri, hemm problemi ta' software, ta' IT, problemi vari smajna minnaħa tal uffiċċju tal-Pulizija Federali fil-Ġermanja li m'hemmx skambju ta' informazzjoni. Nasab u ċar li jridu nimxu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri u rakkomandazzjonijiet li aħna għamilna fil-Kumitat meta preparajna dan ir-rapport. Irridu insibu xi tip ta' applikazzjoni online sabiex nikkalkulaw il-VAT. Din hija proposta tajba, xi ħaġa li impressjonat illum. Kienu il-figuri impressjonanti fil-ġida kontra l-frodi fir-Repubblika Ċeka. Qed nitkellmu dwar 98% jina ċerta li l-Ekofin kien qed jiddiskuti ta' suġġett mod intensiv. Jider li hemm għażla għall-istati membri jekk jużawx is-sistema tar reverse charges imma 98% hija rata għolja ħafna jina però xettika dwar il-burokrazija għall smes Imma peress li kien hemm rata ta' suċċess ta' 98% naħseb li għandna nagħtu opportunità possibilità lil din is-sistema. Meta nitkellmu dwar il-prosekuzzjoni ta' reati, meta naħdmu fl-Istati membri u madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea naħseb illi il mudell tal-North Rhine huwa wieħed li nistgħu nimxu fuqu. Il-frodi tal-VAT hija problema kbira l-Istati membri hemm figuri li morri minn 50 biljun għal 170 biljun fis-sena. Naħseb li l-Istati membri għandhom kull interess illi waqfu regoli illi jipprevjenu l frodi tal-VAT. Il-reverse charges tista' tkun sistema mhux xir hawnhekk. Però nistgħu nżidu ma' ħaskan bioħjar ta' informazzjoni. Naħseb li wasal żmien li għamlu li xi progress il-direttiva tal-VAT kienet waħda temporanja, għalhekk kisar ridu soluzzjoni definitiva. Grazzi, għandna tliet kommenti taħt keċ tiegħi. Mhux qed nara l-ebda tal-bit għal-kelma għalhekk għal-minuta. Il-kellem li miss. Iva. Rrid nitkellem dwar il-VAT u l-frodi tal-karużel fil-żoni rurali hemm problemi kbar fir-reġjun tiegħi. Hemm numru ta' attivitajiet li għandhom xansmu mat-turiżmu imma skont id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-2015 żiedu r rata tal-VAT li tapplika għall-attivitajiet kollha fir-reġjun. Għalhekk dan wassal għal Issa biex is-sitwazzjoni tmur lura. U kien hemm ukoll diffikultajiet fil-settur tat turizmu Naħseb illi fil-ġiri ta' kontra il-frodi tal-VAT rridu nżommu f'moħna li rridu kjarifika ta' reġim tal-VAT. Partikolarment f'ċertu attivitajiet li għandhom jiġu Eh, promossi. Grazzi ħafna sur Nidja Majer. Grazzi se nipprova fil qase L-ewwel nett qed infittxu soluzzjoni Ewropeja għaliex issu uniku jagħtina sens ta' Unjoni Ewropea. Naħseb għandna nifokaw fuq stima ħjar tal- tax gap, għax inkella ma nkunux nafu kun il-progress, nasib din hija problema. Dan jidher anki f'xi dokumenti tal-Parlament. Jiena naqbel li hemm żewġ għażliet l-żona unika tal-VAT illi tibbenefika għal sistema attwali u insolvu l kwistjoni transkonfinali għaliex fil-biddu ta' kull frodi karuzel hemm il-moviment ħiles tal-prodotti transkonfinali. diġi tkun implementata madwar l-Unjoni għal prodotti kollha. Fis-sistema ta' reverse charges qed nisospendu l-VAT u dan ifisser frodi ġodda u problemi oħra. Jekk tiġi implementata biss fuq ċertu livelli din toħloq il-problema tal-reclaiming tal-VAT u din iżid l-ispejjeż. Jiena naħseb li għandna nażlu waħda mill-għażliet u nagħmluha ta' malaj. Grazzi. Grazzi ħafna Signor Gill, grazzi ħafna Sur President, grazzi lil panel ukoll. Ġiex xtaqt ngħid illi l-arti tal-awdituri marret il-Ġermanja, l-Italja, l-Latvja, l-Ungarija u r-Renju Unit u hawnhekk sabu illi f'ħafna illi m'hemmx kontrolli transkonfinali bejn id-dwana u l-informazzjoni tat taxxa. Hemm problemi bil-informazzjoni, hemm nuqqas ta' kooperazzjoni wkoll u hemm setat ehm, irdupjati bejn awtoritajiet differenti. Ir-rapport tal-awditurji jgħid li l-istati membri jattu batu messaġġ dwar numru ta' vet ħażin sentejn u nofs wara kif nistgħu nindirizzaw każ bħal dan. Awtoritajiet Ewropej jistgħu jaċċessaw uh, informazzjoni nazzjonali fuq ċertu uh, networks. X'kien um, il-progress bl-iskambju ta' informazzjoni bel awtoritajiet sa' minn marzu ta' din is-sena. Nitolba revizjoni ta' artiklu 42 tal-proċedura ta' dwana fejn hemm eżenzjoni fl-ewwel pajjiż. Għandet nitilfu bejn 40 u 60 60 biljun euro fil-VAT. Kif nistaw għalek nirriformaw dal-artiklu? Grazzi. Grazzi ħafna. Issa smajna mill-partiti kollha fil-KGI immorru lura għall-esperti għandkom għas minuti kull wieħed fl-istess ordni sur um, Karakazzani, grazzi ħafna ta' mistoqsijiet interessanti nixtieq nindirizza l-ewwel il-mistoqsija ta' Sur President x'naħsbu li huma l-iktar miżuri urġenti li huma relatati mal-aħħar punt li sar u wkoll kif nistgħu ntejbu l ġita kontra l-frodi. Jiena qed ħaġa fil-bidu dwar il-figuri. Intom smajtu wkoll minn wieħed mill-kelliema il-compliance gap. Nixtieq nerġa' ngħid dak li għadna dwar il- fir-rapport dwar il-VAT compliance gap minn barra li hemm frodi domestika u transkonfinali hemm ukoll telf minħabba evazzjoni ta' taxxa legali u taxxa mhix imħallsa minn kumpanji f'diffikultà. Aħna edna dan u din tiġi kwatata. Irridu nkunu nafu kif nistgħu nkejlu l frodi tal-VAT. Smajna dwar minn 40 sa 60 biljun euro hemm xi eżempji konkreti li, nista' nsemmi. Fl-istudju li sat il-Kummissjoni hemm ċertu stimi u nista' nispjega għalfejn hemm dawn l-istimi. Għandna morna fl-Istati Membri rajna l-miżuri li jieħdu U kien hemm ħafna inqas milli kien hemm fil-istudju għalhekk dawn huma figuri ta' min joqgħod fuqhom. U mbagħad hemm miżuri urġenti. Aħna sibna li s-sistema ġenerali hija b'saħħitha fil-prinċipju. Hemm l-għodod sabiex niġildu l-frodi tal-VAT fuq prodotti trascofinali, però jridu jiġi implementati aħjar hemm skambju ta' informazzjoni bejn id-dwana u l-awtoritajiet tat-taxxa li skambju li mhux qed isir. Però xi rakkomandazzjonijiet qed ġew aċċettatom il-Kummissjoni u qed naraw dan. L-ewwel punt dwar il- reverse charges. Irrid nżomma dak li qedna fir-rapport speċjali Dan isibuh f'paragrafi 87 u 88. Aħna ma naqblux ma dak li ntqal minnaħa tar Repubblika Ċeka. Dinja għodda utli, però li mhix applikata b'mod konsistenti din hija għodda tajba meta tiġi applikata b'mod konsistenti mill-istati membri kollha f'xi setturi ta' riskju. Ir-Repubblika Ċeka fi starriċ li għamilna hija l-unika stat membru illi hija favur ta' reverse charge ġeneralizzata. Il-problema illi iċċaqla il-frodi minn stadji tal-bidu għal l-aħħar stadju. Dan jinsaf fil-paragrafu 89 tar rapport Għalhekk ma tkunx konsistenti ġieda kontra l-frodi għaliex Fl-aħħar fażi dawn ir-riskju ta' evażjoni tal-VAT hija ola. Ovvjament dan huwa fidejkom li tażbu dwaru aħna din hija l-opinjoni tagħna. Nixtieq nirrepeti li għenna li s-sistema hija b'saħħitha hemm ħafna għodot hemm eżempju tajbin. Il-problemi li rajtu nistgħu nelbuhom rajna xie stati membri ħadu xi miżuri u b'mod drammatiku tejbu il-ġabra u naqsu l-evażjoni tal-VAT. Irridu nippromovu prassi tajba permezz ta' skambju ta' informazzjoni f'sistema li d-data tiżisti. Aħna metnix li ma kenniex informazzjoni l lebda problema bl-auditjar. wieħed mill-kelima tkellem dwar Europol u għala fil-Kummissjoni diġà qed jittieħu miżuri sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Naħseb dan huwa dak kollu rrid ngħid. Grazzi ħafna sur il-kellim li jmiss. Pulizija. Isur Filip il-problema tal-SMEs bir reverse charges ili bħalissa l-ebda stat membru ma jagħti lill istess SMEs il-possibilità li jiddependi fuq l-informazzjoni fuq il-number fuq il-numru tal-VAT tal-VAT u jekk anzi il-klient huwa il-konsumatur finali. u jekk tista' frodi l-SMI trid tħallas il-VAT u ma tistax tieħu l flus lura. Dan huwa tħassi prinċipali tal-SMEs. Sakemm l-SMEs ma jiġux provtuti b'informazzjoni li jistgħu jiddependu fuqha, se tkun wisq riskjuża l-SMEs dwar il-peace. Inti qatt illi jekk tintroduċi tis-sistema b'mod temporanju għal xi setturi u xi xi pajjiżi l-SMEs iridu jiddeċidu x B2B jew B2C. Dan kollu għandu bżonn ta' ħafna xogħol amministrattiv fil-kumpanija u jekk tagħmilha għal sentejn jew tlieta trid terġa' treġa' lura x-xogħol fl-aħħar tal- l-introduzzjoni temporanja. Jekk kien hemm introduzzjoni ġenerali fl-Istati membra, fl-Istati membri kollha, kien hemm problemi min-naħa tal-Kummissjoni Qorti tal-Awditurji għax tpoġġi ir-riskju kollu fl-aħħar stadju. U naħseb li l-Kummissjoni għandha raġun meta tgħid illi huwa aħjar li jkun hemm liġi unika milli jkun hemm ir-reverse charges. L-aħħar punt li nixtieq insemmi huwa il-lista tal-rati mnaqsa tal-VAT. Jekk nagħmlu dan ikun hemm xi stati membri li jnaqsu r-rati tal-VAT sabiex jattiraw il-konsumaturi minn barra. Per eżempju, fil-Lussemburgu, meta naqqas il-rata tal-VAT ġara dan u ma tistax tajt li ma jkunx hemm impatt serju fuq il fuq is-suq jekk l-istati membri jiddeċidu x'inhi ir-rata u jekk japplikawx eżenzjonijiet. Irridu noqogħdu attenti nkella nkissru s-suq intern. Grazzi. Soljana ċekek joġbok. Grazzi. Għannet, n-wieġeb għal-kommenti ta' Sur Karakazzanis, il qal il-Repubblika ċeka biss kienet favur il-reverse charge. Sa fejna fien, hemm 10 stati membri illi appoġġawna b'dan moċċar u ħames stati membri fil-fatt inaqdu maħna u applikaw għal dan. Ġifiri, ma nistax naqbel ma l-istqarrija tijak. U koll għal li s-sistema ma taħdimx minħabba il frodi jieġu butta tilejn stati membri oħra. Dan juri, il-sistema jifa taħdem għalix jekk toħloq dis-delegazzjoni reverse charge fisser li taħdem il-fatt li jem riskju il-frodi jemigraw biex najdu għek lejn il-naħa lejn l-axar tal-katina il-punt ta' provista finali, nista' nidikjara daqstant illi frodi fl-aħħar tal-proċess wa mit darba aktar faċli tindirizzah mill-kieku jkun iktar lejn nos tal-proċess. Jek timmaġinu tista' eh, tixtri provvista ta' miljoni b'mod konfinali bad xi ħadd li mażar ma żar il-pajjiż imma huwa proprjetar reġistru ta' Limited Liability Company li għandu domiċilju tiegħu f'indirizz virtuali, qatt mhux se tkun tista' eh, issibu. U bekk il-flus kun jistgħu jinster u malajr. Madana jekk trid eh, tikkommetti frodi fl-aħħar tal-proċess għandek problema serja għaliex ikollok tpoġġi prodotti jew servizzi il jiswew eh, ċertu ammont fuq is-suq. U għajdu li li ma konsumatur se jixtri dan minn kumpanija dubjuża. Differenza sinifikattiva għal daqstant. Ma konsen qabel l-idea ta' one-stop shop, mux etnajt li mux il-qoddim illi mux valla pena tiġi diskussa zgur li le, pero xorta għadni ma fimx kif dan jaħdem fiħdan l-Europa. Fuq reverse charge, nistan immaġina kif dan jistar jaħdem, minnu fiħ fil-Republika ċeka, ma nsax najdilkom kif dan ser kif mekanizmu ta' one-stop shop jista' jaħdem bla dubju tajjeb li diskutuħ dana kollu tkun qed introduċi sistema fejn it-taxxa tiġi applikata mod differenti li mill-frontieri ta' satim kif se tagħti rivużjoni l-kumpaniji li jkunu ħalsu it-taxxa b'mod transkonfinali. Dan jitlob kooperazzjoni amministrattiva eh, komprensiva u min ser jirritorna l-ammont, ser kunem hemm clearing ta' dawn it-taxxi, m'għandniex idea aħna eżattament is-sistema seġib magħha, nistenna għal daqstant analizi. Sabiex nirrevedu l-affarijiet u ngħidu iva one stop shop hija aħjar. Sissa però għadni ma nistax nara illi dan ser wassal sabiex neqirdu il-frodi eh, fit-taxxa. Frodi fit-taxxa jibqa' jużi s-sissa kemm ikollna t-taxxa. Il-puntu illi analiżi għandha tħares lejn kif l-evażjoni tat-taxxa ser titqassam flok l-Istati membri. Hija kwestjoni interessanti, imma nemmen illi għatem ħafna riflessjoni xissir. Jina nemmel di sistema pilota, it-tinħattina id-dea ta' reverse charge ix utli sabiex nindirizzaw il-problema li għanna u rabta ma' simplifikazzjoni Ipprovajna nanalizzaw xi fisser dan brabta ma' pis amministrattiv u jiena ma naħsibx illi l impat se jkun wieħed sinifikattiv. Id-direttiva preżenti tippermettilek li tapplika reverse charge għal ċertu komoditajiet. Madana kollu l-evalwazzjoni ta' komodità hijiex involuta jew le, u hija ħaġa diffiċli ħafna. Li tevalwa limitu minimu ta' xar tal se tkun però ħaġa faċli. Minna l-oħra dan jikkompensa għal numru ta' riski sa issa hemm ħafna pejżiet amministrattivi illi ma riżultat tas sistema komplessa ta' applikazzjoni ta' taxxa fuq livell individwali tal-katina ta' distribuzzjoni. Brabta mal-livell ta' ċertezza dan huwa marbut mal-pis amministrattiv. Jina ma nemmenx li dan ser joħloq noqqas ta' ċertezza għal min iħalla għaliex nista' nimmaġina illi se jkun diffiċli illi tiddefinixxi Eh, anka xogħli ta' kostruzzjoni li ma suġġetti għal reverse charge ma dana kollu fuq ċertezza li tiddefinixxi x'inhu x'inhi provvista kbira waħda żgħira hija ħaġa pjuttost faċli. Kenna mistoqsija anka mis-Sinjura Kappel fuq 98 Insomma, nara mela hawnhekk għax-speċjalitin. Also wenn Sie, wenn Sie es uns schnell noch sagen könnten, dann wären wir alle dankbar, es zu hören im Hinblick auf das. Jek forse tista' tajden malaj malaj, talaq malaj malaj, tamlilna pieċi, għax ma tantx fadlilna ħing. Iva, mela le. is ra Kappel staqsit mistoqsija dwar it-98% u għaltin li kienet sorpriza. Iva. Dan huwa fatt ċar imma dan huwa marbut ma' eh, taqsimiet individwali ta' komitetajiet, u mdru darba jkollok introduzzjoni ta' komitetajiet, il-problema iddur lek fuq settur ieħor ma' fuq dil-kobod ta' partikolari il-karusel tneħħa mill-ewwel fuq l-impatt fiskali brabta mal taxxa miġbura l-ebda taxxa man ma nġabret addizzjonalment għaliex kellna trasferiment għal komunitajiet oħrajn. Madana kollu xinu id-denominatur komuni tal-carousel fraud u għal ammont oli tal-fatturi Għalla sant rridu reġin għal dawn l irċavuti b'ammont oli. Is-Sor Fidler, grazzi ħafna. Kanna xi żewġ mistoqsijiet jew tlieta komplessi li baqgħu pendenti l waħda fuq il-Prosekutur Pubbliku Ewropew se nipprova npoġġi dan fil kuntest tiegħu, ġifieri ta' skambju ta' informazzjoni u tib ta' informazzjoni qed nitkellmu fuqha. Kif naraw aħna, is-sitwazzjoni f'dal-qasam huwa l-istess bħal moħrajn. oħrajn. Fundamentalment fl-Ewropea rridu naraw kif rridu niġġieldu l-kriminalità. Forum differenti ta' kriminalità jistgħu jiġu eh, rizolti minn autoritet nazzjonali għal kull numru ta' telefon illi niksbu minn stat membru ieħor irridu niksbu permess legali sabiex namlu dan mill-pajis liħor. Iġifiri, jista' jkun diffiċli ħafna li namlu dan. Anka meta għandek timijiet konġunti ta' investigazzjoni, diffiċi twaqqafhom. U din hija ħaġa ta' kuljum, nitkellmu fuq sforzi prattiċi. Fi situazzjoni fija li tinsab palissa l-Unjoni Ewropea, min se jiżgura sigurtà interna. Kriminalità finanzjarja hija marbuta mill-qrib ma' kriminalità organizzata u forom oħra ta' kriminalità. Kriminali organizzati jiksbu aktar aktar saħħa ma' kol biljoni daħlu fil bot Għal ħaġa li tħassibna fuq meta twila ta' żmien. ċittadini zgur jiddisappuntaw ruħom, ikun jafu li għanna 28 sistema differenti biex nġildu del kriminalità. Umbat, mlaqas tista tikseb numru ta' telefon minn pajis ieħor, għandna nkunu fuq livell ugwali pal kriminali għall-inqas dan. Schengen tibqa ħaġa inkompluta u din hija problema kbira. da kontra l-kriminalità u hija problema marbuta ma' terrorizmu wkoll. Jiena nħeġġiġkom biss sabiex it appoċċar. Irridu nidu paċ il-qoddim sabiex ikonna aktar Ewropa fil-prosekuzzjoni ta' kriminali. Għanna bżon spazju uniku għall-investigazzjoni u prosekuzzjonijiet. Dan u li għanna qoddimna xejn iktar u xejn inqas meta nitkellmu fuq prosekutur Ewropew. Jekk il-Konsil tal-Ministru titkellmu tal-Ministru titkellmu fuq soluzzjoni mdajfa, dan ma jindirizzax is-sfida li għandna qoddimna rridu naraw sistema Ewropea ma tkunx qed tikkopja sistema Amerikana neċessarjament, qed nitkellmu fuq sistema ċentralizzata li tirċivi d-data kollha li hemm bżonn. Mhix kwestjoni ta' data marbuta ma taxxa ma data minn proċedimenti kriminali differenti ispetturi u investigaturi differenti li qed investigaw il-każ irdu jirrapportaw lura l-każ lill Europol. Indipendentement fil-ma reġun qegħdin jaħdmu. U dan jgħin is sistema u l-ministri għandhom jiċċertaw l-informazzjoni ta' l-Europol. Europol għandha jkollna l-iktar bażi sempliċi l fuqha jaħdmu u mandom esperti li ma' pozizjoni li jistaw jaqdu flimkien l-elementi differenti U dan iwieġeb ukoll għal-mistoqsija ta' Sur Luka. Fu diskussjoni li għadni kem segwejt, dan dibattitu ta' 15 sena fuq reverse charging, ħafna każijiet sedmem individuali, individwali ma setawx jaqblu. Ma tandek dawn il-kriminali professjonisti dawn dejjem jazlu l-iktar siq faċli bħall-ilma. Jina naħseb il-gruppi kriminali jistaw u minn pajjiż jew zona l-oħra skont is-sitwazzjoni x'titlob għal daqstant approċċ individwali iżolati mill-Istati membri mhux ideali. Hemm bżonn ta' approċċ waħdini u l-mistoqsija hi jridux nkomplu ngħinu il-kriminali eh, jew le. Grazzi. Grazzi lilkom il-kor sal-aftar eżamitu mal-ħin. Il-Kummissjoni tixtieq tagħlaq id-dibattitu? Grazie President. Semmew diversi affarijiet fuq il-verse charge mus najċejn, hija ħaġa li diskutajna fit-tul. Aspet li xaq nirreġixxi fuq u għal komment fuq il-proċedura 4200. Fej, kien hemm mistaqsija xamlet il kommissjoni dan ir-rigward. Nfakkarkom il-ewwel net il-leġiżlazzjoni s-saħħet riċentement dal-qasam u sar ħafna xogħol sabiex nimplementaw din il leġislazzjoni ġdida, danna kollu Project Group eh, kienet jaħdem sabiex niproduċu rakkomandazzjonijiet preċiżament fuq kif insaħħu l-kooperazzjoni bejn taxxi nazzjonali u amministrazzjonijiet ta' dwana. U li naħdmu wkoll fuq verifikar ta' data tal-VAT fuq l-dikrazzjoni tal-importazzjoni. Xtaqt ngħid ukoll illi il-qasam individwali illi l estin implementaw preċiżament se jkollu bħala effett illi nneħħu il-kawża ta' proċedura 4200. Il-proċedura 4200 jadovu tal-fatt illi għanna importazzjoni diretta segwita minn eżenzjoni fil-provvista intrakomunitarja. Jekk din titneħħan, qed tkun qed neħħi l-possibilità mhux biss illi jkun hemm frodi eh, fil-VAT, fil-ħetan il-Komunità Ewropea, imma l-ħeven għanna ta' frodi ta' di proċedura batni 00. Grazzi ħafna. Mr sur Langen sabiex jala. Għanżom fil-qosor. Emanet grazzi l-esperti li tal lim lum u li kienem pass prassi ta' suċċess fir-Repubblika Ċeka, jidher li l-problema prinċipali noqqas ta' kooperazzjoni, noqqas ta' użu ta' eh, IT fil-qasam transkonfinari. Musen tejbu s-situazzjoni, jek sakemm ma nkunux nafu x'qed jiġi eżattament. Hemm żewġ punti li xtaqt nirreferi eh, li jom l-għonet il-punti tal luq il-semmem qorta tal-awdituri. Paragraf 89 qed ngħidu xi ħaġa differenti fir-rapport. Qed ngħidu li jekk il-qorti tal-awdituri għamlet suġġeriment, ekko fejn votat favur il-proposta ċeka li 10 stati membri kienu favur u 5 kienu kontra u 12 stienew. Dan kien ir-riżultat tal-vot informali fiħdan l-ekofin fl-ulju ta' din is-sena. Issa, xem fir rapport ta' qorti territorju nitkellmu fuq it-talba u dan mhux ir-riżultat u xtaqt ngħid li dan mhuwiex korrett fir rapport tal qorti tal-awdituri, it-tieni il-kwistjoni ta' fejn hemm opportunità aktar qawwija ta' frodi miex eh, kompetenza nazzjonali fejn eh, kol reġim nazzjonali jista' jaġixxi biex dan l-aqwa strument sabiex insaħħu il-kompetenzi nazzjonali timmem membri għandhom jirrevedu s-sistema. U fuq dan naqbel ma' Sur Luka illi hemm bżonn naħdmu fuq proġetti pilota sabiex nibda il proċess imma fl-ħar mlaħar ikun hemm implementazzjoni konformi jew biex intejbu kooperazzjoni informazzjoni għal bazi ta' sistema l-qadima jew introduzzjoni ta' sistema ġdida. Xtaqt nagħlaq billi nikkwota l-Ministru tal-Finanzi Grik f'April zort il-Ministru Grik Fateni u qal illi l-introduzzjoni ta' digitalizzazzjoni fil-kommerċ l-imnut wassal għal zeda fitħul ta' taxxa. U huwa fidejn issa l-awtoritajiet nazzjonali sabiex ikun hemm kontroll tal-VAT fil-beħ bl-imnut, mhix kwistjoni ta' kriminalità organizzata, ir-responsabilità hija f'livell nazzjonali li l-Stati membri jsaħħu s-sistemi tagħhom. Ħadna nota tal-proposta mill-Polizija Federali fil-Ġermanja kemm mhux parti mill-kompetenza tagħna ma naddua lil kollegi rilevanti. Grazzi lilkom. Nittamaw li nsabu kompromess tajjeb ma' Shadows. Grazzi boħra. Grazzi l kelima kollha għal kontribuzzjoni interessanti tagħhom għal sessjoni tal-umor nafsinhar. u bek dal-punt fuq l-agenda u naddu għal-punt numru 7 sa. Budget Ġenerali Europea għas-sena finanzjarja 2017. Illum ħan diskutu l-emendi. Il-vot flekon namlu ħada. Naddi għal-rapporter Sur Ferber minnu fiħ jekjurbuk. Grazzi, President, kollegi. Passoltu wara l-pawza tas sajf il-komitet ikollha jisibu u d-dimmu il-budget Il-budget 2017 huwa speċjali għal fatt li l-Kummissjoni ħasset il-qafas preliminari għal budget għandu jiġi mnessaq biss wara 22 ta' Ġunju u mhux Mejju. Rajna kemm kienet intelligenti d-deċiżjoni għaliex in-nisa l Unit għaġobhom jifutaw sabiex. ta' dan jiddeċidu jibqax l-Unjoni u le, niskużaru ħeqet nkun ċini konek, pero jem l-lider, il-Konsil ħaħinu għall-ewel qari u dan huwa dokument li għabbażi tiegħu se nkun qed naħmu fuqu. Illi ma kienx disponibbli skont l-iskadenzi normali, grazzi l-kollegi kollha u anke l-Shadow Reporters għal fatt illi minkejja iċ-ċirkostanzi diffiċli u minkejja l-iskeda li kellna innexxinna naħdmu b'mod kostruttiv. kien diffiċli għaliex kellna naħdmu għal ħin twil mingħajr ċifri. Li kien importanti għalija kien illi għabbażi ta' dak li ksibna ftit xhur ilu brabta ma' kwittanza 2015 u kelli l-unur li nkun xeddu rapporter għal dan. kellna neħdu dan in konsiderazzjoni fiċ ċifri għas-sena d-dieħla sabiex nipproduċu politika koerenti abbozz koerenti li rifletti l pretet politiċi tal-kumitat tagħna. Hemm xi żewġ kwistjonijiet li xtaqt insemmi, per eżempju, il-linja budġetarja għal eh, finanzjament ġudizzjarju fil-qasam ta' servizzi finanzjarji, kommissjoni produċi eh, bażi li kienet neċessarja u li kellha tiġi adottata l-ewwel nett. Il-komitat tagħna huwa il-komitat mexxejn f'dan il-proċess u nittamaw li konna il-bażi legali dal-waqt inkella ma jkollniex flus. Binna li għandna niżguraw illi istituzzjonijiet li jibbenefikaw minn dan għandhom jipproduċu il-finanzjament huma u li ma jkunux dipendenti fuq finanzjament mill-Kummissjoni Ewropea. Għabat kena diskussjoni twila fuq etlet tliet ta' supervizjoni. Ikon ta' supervizjoni bħal dan, kelli diskussjoni ma' Eva Esma u Ejupa, kull darba mal-President tal-Awtorità, kif ukoll ma' l-uffiċjal responsabbli għall budget fiħdan l-awtoritajiet ta' supervizjoni. L-Awtorità Bankarja Ewropea, kif ukoll eżma talbu żieda konsiderevoli fil-budget 2017 meta mqabbel anzi Ewropa iva mlu dan imma eżma ma sodisfatti b'dan u ma talbux żieda fil-finanzjament. Jiena kemm xejn diżappuntat minħabba l-fatt li xtaqt iktar informazzjoni dwar il-pjan ta' svilupp ta' l-aġenziji u l pjanit organizzazzjoni tagħhom. Dem irridu nikkalkulaw fl-2014 prezzijiet tal Motem matam it komplessi li tidun konsiderazzjoni, għastan ninsab kem xejn dizappuntati li ħatm il-Kommissjoni fl-aħħar ġematejn ma kien kapaċi tini figuri, ċifri eh, indeċenti fuq dan. U naħseb illi il-problema se titfaċċa band oħra wkoll. Issa, u dam l-autoritajiet edha pajis li esprema ruħu li rritit jitlaq mill-Unjoni Ewropea, jiena tal-fema li ġa s-sena d-dieħla l-Oġġezzjoni Bankarja Ewropea se jkollha tibda tieħu miżuri sabiex tħejji għal sabiex tiċċaqlaq fil-fatt għaliex l autorità Bankarja Ewropea ma tistax tibqa' f'pajjiż il mhuwiex stat membru tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, se jkun hemm bżonn jitfasslu pjanijiet sabiex l-awtorità tiċċaqlaq fis-snin li ġejjin. Konna nitrattaw ħafna l-liġi tat-taxxa fis-snin li għaddew, kellna programm 2020 u hawnhekk se nkunu nitalbu l-Kummissjoni sabiex tivverifika bażi tax-xogħol li sar f'Tex 1 u Tex 2 il-leġizlazzjoni li diġa għanna fuq kooperazzjoni ta' taxxa. Kellna rapport fuq skambju ta' informazzjoni dwar eh, deċiżjonijiet, eh, sentenzi fil-qasam ta' taxxa. U naħseb tkun ħaġa tajba l kommissjoni tħares lejn dan ukoll. Imbagħad fuq trasparenza fil-qasam tat-taxxa kienet tkun ħaġa tajba. Forse nistgħu nagħmlu dan permezz ta' miżuri ta' tħejjija. Ma kienniex kooperazzjoni tajba wis ma' Digitaxud fuq dan. Għal daqstant nissuġġerixxi illi għanna nkomplu waħda minn miżuri pilota illi għaddejja diġa' Pero konne preferi l-kju kellna kemm xejn aktar rapport hawnhekk mill-Kummissjoni. U jiena se nkun qed niddiskuti dan mal-Kummissarju responsabbli. U dan fih dan il-Kumitat, il-Kummissarju dejjem jitkellem fuq kemm importanti l-kooperazzjoni mal-Kumitat u kemm huwa importanti illi nimxu l-qoddim fuq kwistjonijiet ta' taxxa kena laqa ma' Shadow Rapporters fejn ipprovajna noħorġu b'kompromess, naħseb li nesċinna fuq dan, grazzi li Shadow Rapporters għal kontribuzzjonijiet pożittivi tagħhom nittama illi għada nkun nistgħu nippreżentaw proposta bilanċata naħseb li l-kol kemm aħna nixtiequ eh, nittrattaw il-flus minn ħal 16 b'mod responsabbli fil-budget lines limitati li aħna responsabbli għal-jom nresqaw kol ponti politiċi fl-opinjoni tagħna u l il-Kumitat tal-Baġġett jadottom dawn. Bla dubju se nkun qed inwedkom illi ħansegwi dan kollu deliberazzjoni ulterjuri fil-Kumitat tal-Baġġett se jiena ili membru tal-Kumitat tal-10 snin naf ir-regoli kif jaħdmu. U fil-qosor dak kollox minn ħati għaj. Nittama li għadan nkunu nistgħu nadottaw opinjoni bilanċata illi tiżgura l-interessi tagħna ikunu inklużi fil-proċedura budgetarja fi 17. Den Berichterstatter jetzt der Reihe. Grazie, Rapporteur. ix signora Veres Flux il Grazie. Jena jgħata Flux il-Korterini illi kellu jaġel mura l-Italja, sfortunatamente. għal raġunijiet E, e, li ma kienx jistenna. Għalli biex nirringrazzja l-rapporter u xadaw zloħra għal-ħidma kollha illi investejna. Rrit jitkellem ukoll fuq ħames punti speċifiċi l net illi rridu nisqu fuq il-kwistjoni tal-investimenti u tkabbiru l-importanza kemm għalih kif ukoll għall-grupp tagħna fuq il- il-fat li rridu nisħu fuq dan il-punt. Il-budget huwa importanti biex nkunu nistgħu nimxu l-qudiem u nieħdu politika tal-investimentu tkabbir. Għalina dan huwa importanti innovazzjoni tkabbir il ħolqien tal-impjegi dawn huma l-prijoritajiet tagħna. U l-għan għandu jkun illi nerġaw impoġġu l-istess livell ta' investimenti kif kellna qabel il-kriżi fl-Unjoni Ewropea kollha. Ħaġa essenzjali hija illi nappoġġaw il-kreatività speċjalment fost l-SMEs u nieħdu miżuri biex huma jsiru iktar kompetittivi u nippermettu li huma jikbru. U tieni punt illi xadow tal-abni nisħaq fuq huwa irridu natu rappostana għal rappresentanti eh, ta' soċjetà ċivili. Il-membri tal-komitat eh, jiġu attakati biex najdu hekk mill-lobbyists. Eh, però u importanti li ikun hemm bilanċ fil-informazzjonijiet esperti li aħna nirċevu organizzazzjoni bħal Finance Watch u Better Finance huma għandhom ruol importanti fil-protezzjoni tal-konsumaturi jagħtu l-informazzjonijiet u u il-regolament, l-input tagħhom fil-regolamentazzjoni finanzjarja għandha tkun bilanċata. E, hija biex ikun hemm finanzjamenti adegwati e, li dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jkollhom e, staff uh, kwalifikat. Il-punt ieħor, u l-ISAs għandu jkollom risorsi finanzjari uh, bizzejiet għal uh, għan biex għandu jkollom bizzejiet finanza u bizzejiet personal. Nafu li mux faċli li wieħed jisib staff uh, kwalifikat, pero l nsibu bilanċ. Il-raba punt, is-sur Kozzolino l grup Soċjalista jishtiq jisteden il-rapporter jikonsidera il-power graph numru 5. Dina eh, tiddu testaqsi l-attività tal-aġenziji għal paragrafu eh, eh, ħoss li għandu jitneħħa dan il-paragrafu. U sur Kozzolino prezenta emenda u koll Uh, fuq l-appoċ għal FC. u għahna nishtiqu illi nishtiqu napoġawa din l-idea għalix dan huwa strument importanti biex jappoġġi l-investiment għall-ekonomija Ewropea. Grazzi, signora Veres. Swinburne minn li sjar, pero mux etnara la lila u laqas rappresentanti oħrajn minn li sjar Mela issa ngħaddu għall-alde. Jien nista' nitkellem fil-qosor ħafna, torbaz ta' labni nitlob sku, jitlob għax muxaw, għandu obligi uħrajn, sfortunatament, imma tani messaċ għasir ħafna x'nagħtikom, messaġġ pożittiv illi huwa jappoġġa il-kompromessi kollha u m'hemmx kommenti oħrajn. Grazie. Dana kien messaċ sabiħ u qasir minnaħat tal- issa minnaħat tal gwik Sur Crespo. Grazzi. Ma naħsibx li ħana kena bżonna l-Brexit biex nifmu illi għanna krizi profonda fl-Europa. Għanna sfidi gbar u dimna l-ekonomiji fil-nofsinar, il-settur bankarju, u nibżaw wis li jista' jkun hemm kriżi oħrajn kif rajna mir l-stress texts u u ċar li hawnhekk l-Ewropa għandha bżonn ta' azzjoni koordinata u risorsi biex tkun tista' tilqa dawn l-sfidi. Imma sfortunatament l-interessi privati u l-ideat tal-żmien il-qasir eh, se jwasluna fil dizastru pero il kommissjoni u l-Kunsilli ridu jnaqsu l-budget Eh, u minkejja eh, l-appell tana xej ma sar. Pero fil- taħdidiet fuq semestru Ewropew fuq il-pjanita ġustament, rajna illi bekk nkunu għedin nwaqfu l-tkabbir fl-Europa u l-tħolqin ta' impiegi. Irridu immexu l-MFF illi huwa uh, kif inhu bħalissa um, qed joħnoq l-ekonomija mhux qed jippermetti li jkun hemm eh, investimenti. Eh, bħalissa kull ma għoddimna huwa kriżi u dan huwa budget illi qed jeżarċe qed jeżaċer qed din il-kriżi. Crespo, grazie. Al-ħodor Gigold. Grazzi Simon nittama illi anki inti kellek vakanza tajba. L-għonet ringrazja rapporter għal kooperazzjoni tiegħu. Aħna nistgħu nappoġġaw il-kompromessi kollha attualment. U barra minnek nishtiq nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi il rol ta' din l-opinjoni mhuwiex biex ikollna dibattitu ġenerali fuq il-budget. Nistaw namluħ għanna ħafna opinjonijiet fuq u dan, pero mux, mux dan il-forum. U nishtiq nitlob il-gruppi kolla għalix ġiet eh, tneħħija waħda mill-ġustifikazzjonijiet għal budget tal-Eurostat il-referenza eh, eh, għall-ekonomija soċjali u il-fat illi maħniex qed insegu il-programm statistiku eh, illi binna fuqu eh, tal-Eurostat. U normalment dana mandux joħloq kontroversi u nishti il gruppi kollha jappoġġaw l-idea illi dawn il-klim jibqgħu prezenti fir-rapport għax eh, dana fil-futur jista' jkun bażi għan negozjati bejn il-Kumitat tal-Budget u l-Eurostat biex inkunu nistgħu nilħu l-kondizzjonijiet u għal din raġuni ma nix nappoġġaw etneħeja ta' dawn il-klim ta' din il-referenza għall-ekonomija soċjali. Barra minn hekk, grazzi. U għahna l-esti biex nappoġġaw il-rapport. Grazzi. Gigold. Għaw xaħatiru li xtiq jitkellem. Għax eh, rajna il xadaw skolla. Grazzi, President. Jien nasib li r-riżultat se jkun tajjeb għada. Il-proposti kienu tajbin ta' rapporter u nirringrazzjah. U naħseb illi għanna eh, il-prioritajiet f'postom għal semestru Ewropew u anke għal zida fl-attività ta' investimenti għanna bżon illi dan il-gap nimlewħ il-gap ta' 400 miljon u anki il-politika strutturali u anki CRSs u għandhom jiġu implementati u li għandu jkonna politika fiskali bilanċata. Fuq il-kapacità ta' soċjetà, il-capacity building ta' soċjetà ċivili, inħoss li u importanti li il-livell ta' finanzi, finanzi għandu jkun iktar bazat fuq il-own resources own funding e, Kien hemm iktar minn 50% hawnhekk u it-tlet awtoritajiet ta' supervizjoni jgħidu li għandhom biżejjed risorsi fl-2017. Però u għal-każ li dawn l-awtoritajiet għandhom jiffukaw fuq il-ħidmiet li għandhom u uh, naħseb illi għada riżultat se jkun tajjeb. Grazzi. Għaw xaħat li xti jitkellem fissam il-Kommissjoni. Ma jidirx. Issa fissem il-rapporter. Grazie. Nishtiq nati xi risposti l net li su Krespo. Aħna qed nagħtu hawnhekk opinjoni f'dan il-każ. Il-Parlament uh, aċċetta il-rapport anki jekk il-grupp tiegħek rifjutah. Però nitolbok tirrispetta l-fatt li dawk li aċċettaw l-MFF għandhom jirrispettaw il-limiti huwa diffiċli ninsibu kompromess tal-gruppi kolli. Aħna għonna ħanix nitkellmu fuq il-fatt li rridu nbidlu l-MFF, imma qed nitkellmu fuq il-fatt li qed nitkellmu fuq iċ-ċifri fil-budget illi apparti mill-mandat tagħna. Wara l-istqarjamko u l-istat ġenerali u fil- u review tal-MFF nistaw niddibattu eh, f'dik is-sede. Imma dan mhuwiex il-moment ġust biex nitkellmu fuq dan affarijiet. Fuq il-paragrafu 5 hemm differenzi ma jaqblux lil pp mal-SD. Ena raw minn eh, sejrba. ħafna drabi mhux dejjem nistgħu nsibu kompromessi. ħafna drabi ikonna nivutaw fuq dan affarijiet. Jiena il-maġoranza se jkollha tiddeċidi f'dan il-każ. U mbagħad li Sur Gigold f'dan il-rapport aħna qed inħarsu lejn il-kriteri għal riserva biex nibdew niftu riserva. Jekk aħna impoġġu fondi fir-riservi, nafu li l-Komitat tal-Baġit ma mhumiex kontenti anki meta jkun hemm eh, ċifri ġar fil-riserva eh, problemi anki fil-kunsil. Dan huwa punt wieħed, imbagħad hemm il-kwistjoni tal-kriteri illi bihom nkunu nistgħu nużaw dawn ir-riservi. Din hija ħaġa li rridu ndeċidu għada. Se jkollna mod maqsum, fuq dawn il-punti naqblu fuq il-komplement u rridu morru mal-maġġoranza fuq din il-kondizjoni. U mbagħad nixtieq nirringrazzjakom kollha fuq il-kooperazzjoni għall-kooperazzjoni tagħkom. Il-proċedura tal-budget kienet daċin waħda differenti din id-darba ma kienu ilu ma jkollna ċifri. Pero għani ta' mal nistaw nilħu kompromess raġonevoli għada. Unittama illi umbat il-Komitat tal-Baġit jaċċetta. Grazzi. Grazzi li l-Shadow li rapporter. U issa naħdu għal punt numru 8 fuq l-agenda. Għawnek qed nitkellmu fuq l-emendi il-Green Paper fuq il-Retail Financial Services. L-iskadenza hija 28 ta' Lulju nati il-mikrofonu l rapporter Erikson. Grazie. President. Jina zgur li issa għedrajna l-ura għara ptara ta' sajf biex nerġaw nibdew naħdmu fil-komitat u għed naħdmu fuq dan il-green paper fuq il-retail financial services għal individwi u għal għall-kumpaniji Pero nishti nir nirringrazzjak ħafna kemm il-Kommiss l president kif ukoll kollegi għall-emendi. Hemm eh, is-suġġett eh, jinteressa ħafna nies u dan huwa punt tajjeb, punt tatlu interessanti. Hemm ħafna dejat kostruttivi u nittama li iwaslu għal kooperazzjoni pozittiva, nittama li konna kompromessi tajbin u anki appoċ mill-Parlament kollu. Jena, xtaqt nisħaq fuq il-fatt li l-kooperazzjoni bejnietna b b'mod intensiv ħafna mill-emendi li kellna kienu ta' kwalità eccellenti u nitama li d-dibattitu eh, se jinkludi kemm jista' jkun minn dawn il-emendi u naslu għal ftehim l-iktar wisa possibbli u importanti li konna atmosfera kostruttiva u nibnu kompromessi tajbin hemm bżonn li jkun hemm dibattitu kostruttiv, imma il-kompromessi għandhom ikunu eh, prattiċi. Jiena nifhem li hemm eh, sfidi kbar, hemm eh, differenzi flemendi u ħafna drabi dawn id-differenzi ma nistawx nsibu kompromessi fuqhom. Però anki triq ta' nofs eh, eh, raġunata eh, nofs triq bejn dawn il pozizjoniet u nasef li f'dawn f'dan il-komitat nistaw niformula proposta li se twassal għal valur miżju tal-individwi għal kumpanijiet. Il-Green Paper tal-Kommissjoni tkopri għasam wisa u ħafna setturi u fija kondizjonijiet u pajizi differenti. hemm livelli differenti ta' potenzjal, ta' kooperazzjoni potenzjali. Però dan il-xol rridu nil-azzaminaħ qabel ma qabel ma napprovaw leġislazzjoni. Importanti li konna ġbir ta' data u analizi dana eh, dan huwa dini ħaġa importanti utli eh, kiridu li konna bazi empirika tajba għal-ħidma tagħna. Nixtieq nitkellem fuq ħames idejat ewlenin, l-ewwel net il-kwantità ta' emendi. E, qegħdin jillimitaw il-perspettiva għax e, kolla għandhom perspettiva nazjonali waqt li hawnhekk qed nippruvaw noħolqu su intern wieħed u dan nittamaw li zin waslu għal prodotti aħjar, prezzi aħjar għal konsumaturi kollha, u għanna mendi li sejrin f'direzzjoni differenti, direzzjonijiet differenti. Irridu nimxu li hemm minn speċifiċitajiet nazzjonali eh, dejqa. U għanna nappoġġaw l-attività tal-Kommissjoni fil-ħolqin ta' iktar kompetizzjoni u suq intern iktar qawwi. U ma nix niproteġġu ni E, il-kampjuri nazjonali. Umbaħt hemm ukoll emendi oħrajn e, illi qegħdin ipoġġu l-interess tal-providers finanzjarji qabel dawk tal-konsumaturi, hemm emendi anki e, fuq il-protezzjoni ta' dritti tal-konsumaturi dawn huma tajbin ħafna fl-opinjoni tiegħi. Hemm formulazzjonijiet li saħħu drittijiet tal-konsumaturi u naħseb illi dawn għandna nisfruttawhom għaliex il-konsumaturi għedim eh, situazzjoni zvantagġata meta jittrattaw mal-providers ta' servizzi finanzjari, anki eh, il-providers digitali. Jena, fu kif nistaw nsaħħu Eh, id-dritti tal-konsumatur anki ma dawn il-providers digitali. Eh, akbar ma tkun il-protezzjoni tal-konsumaturi, iktar tkun eh, effettiva esso e intern. Bekk il-kompetizzjoni izdejt unkunu edin nevitaw li kunem esklużjoni finanzjarja. Enfasi kbira fil rapport fuq l-sfidi tal-digitali, ma nix valutawom daw ħafna nis li għandhom bżonn ta' iktar informazzjoni fuq kif jistgħu jużaw servizzi finanzjarji aħjar kuljum eh, fil-ħajja ta' kuljum u mbagħad in-nies anzjani għandhom diffikultà eh, li jużaw dawn l-opportunitajiet ġodda digitali. Aħna nixtiequ li naraw innovazzjoni ġodda li permettu eh, il-vizjoni tal-Kommissjoni għal suq interni iktar qawwi għas servizzi finanzjari Però fl-istess ħin m'għandniex eh, natu importanza l-speċifiċajiet tal-digitali. Għanna naslu għal biex il-konsumaturi kollom eh, prodotti li kunu faċli, għallu ta' użu faċli. Eh, Kulħat jista' jbenefika missu intern u l-operaturi tradizjonali jistaw jgħatu anki soluzzjonijiet ġodda eh, illi jkunu iktar faċli għal konsumatur u bekk nistaw noħolqu anki iktar impiegi fl-Europa. Il-operaturi Ewropej ukoll eh, għandhom eh, l-sfida u dimom eh, l-sfida li jridu jaffaċċaw eh, operaturi globali. Jena nittama Ida nistaw naslu għal benefiċi tal-konsumaturi għal fissu intern f'dan il-kontest. Hemm potenzjal għal internazzjonalizzazzjoni f'ċerti osma, però però però hemm anki f'ċerti osma oħrajn inqas opportunitajiet. Setturi differenti huma differenti wkoll u importanti li niksbu bilanċ. Għaliex, hemm ħafna opportunitajiet, però ħafna sfidi wkoll fuq livell nazzjonali. Jiena naħseb illi ma nistawx namlu stqarriet wisa fuq semplifikazzjoni u l-ormonizzazzjoni bejn stat membru ieħor. Għax bekk eh, jista' jkun li huwa diffiċli għall-istati membri li defendu il-bażi tat-taxxa jew anke l-operaturi eh, li jihdu riski li se jimminaw l-istabilità finanzjarja. Hemm ħafna emendi wkoll Fuq id-detalji. Dawn jinkludu situazzjoni tal-interessi baxxi e, din is-sitwazzjoni li għanna qoddimna dan se jkollu impatt kbir fuq is-sostenibilità tal- su e, għal servizzi finanzjari. Unħossu koll illi il-formulazzjoni ta' ħafna minn dawn l-emendi huma marbutin mal-situazzjoni speċifiċi. Jena naħseb illi għandu ikonna proċess attent ta' ġbir ta' data u analizi ta' data minn il komissjoni biex ikonna eh, materjal empiriku li nkun nistaw naħdmu fuq u bekk nkun nistaw nsaħħu il-Parlament fl-isforzi tagħna biex ikonna rapport eh, b'saħħtu biex ikun jista' verament tejjeb is-sitwazzjoni. Jiena nħares l qudiem eh, għal eh, atmosfera kostruttiva fil-ġamaat l ġejjin, eh, Green Paper tal-Kummissjoni u appunt ta' tluq importanti ħafna fi proċess twil. Inħossi li Parlament huwa eh, għandu eh, jista' jkontribwixxi bi proposti eh, ta' titjib. Nittama li nkun nista' nagħmel rapporti li jista' jiġbor l appoġġ wiesa. Għandu jirna xinna natu verament valur miżjur tal-konsumaturi. Jiena se niprova eh, nikseb kompromessi wiesa biex nkunu nistgħu nimxu f'din id-direzzjoni natu verament benefiċċju għal-konsumaturi. Eh, din hija l-ħaġa importanti, il-perspettiva tal-konsumaturi għandu jkun servizzi iktar li li huma inqas. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-introduzzjoni. Nista' niproponi li permess li peress li qegħdin daqsxejn tard se nipermettu tliet minuti għal kull shadow. L-ewwel net Balz. Sorry.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 Nibda billi nirringrazzja kollega Ludik Sin għal rapport tiegħu u nipprova nirrispetta tliet minuti li għal president però għandi ħafna affarijiet ngħid. Lonnet, hemm ħafna xkiel biex tinħala suq tas servizzi finanzjarji Ewropej tal-imnut. Hemm eh, xkil finanzjarju uh, u kulturali. Eh, ħafna leġizlazzjonijiet xiridu jiġu trasposti u anki eh, allora ridu nikonsidraw anki dawn il-problemi kollha. L-approċċ uniformi se jkun kontraproducenti. Il dan is-suq għandu jwassal għal biex jwassal għal valur mizju tal-konsumaturi, manki għal investituri, għal SMEs u għal negozji. Kif għal kollega, ħafna emendi edin jgħidu li ċittadini mandom xieġu esklużi. Aħna naqblu, il-ċittadini u l-SMEs għandu jkollu manki servizzi lokali. Aħna għalina importanti ħafna u importanti illi intejbu l-literacy tal-finanzjarja tal-ċittadini u neċessarju. l smi għandu jkollhom aċċess aħjar anki għal attivitajiet transkonfinali. U għandu jkollna kol kompetizzjoni ġusta. Il kemm il-providers antiki kif ukoll dawk ġodda għandu jkollhom l-istess vantaġġi. Taħwit totali fissu imħabba l-innovazzjoni, imħabba eh, l-operaturi ġodda, però rridu ħanna inħedġuwa l-innovazzjoni. Eh, Minn ta' iktar flessibilità biex l-kumpaniji jistaw ikun iktar innovativi. Aħna rridu nżidu l-attività transkonfinali, però jrid u wkoll eh, proċedura ta' identifikazzjoni elettronika li ma, ma jkollix impatt fuq is-sikurtà. Il-prodotti finanzjari għandhom jkunu as komplessi u koll jena naqbel fuq da U nistaw nissemplifikaw din il ħaġa Anki il-portali ta' Paragon jistgħu jkunu interessanti. Jekk jisu mhux biss il-prezzi ma anki l kwalità f'dawn il-paragoni. il paragoni Irridu anke nikkonsidraw il-diskriminazzjoni potenzjali għal lejn residenti però il-prezz ta' ċerti prodotti huma mħabba limitazzjoni ġeografiċi fuq il-dokumenti eh, ewlenin ma nistax naċċettaw illi jkun hemm xkiel għal eh, komprensjoni tal-ċittadini. E talba għal prodotti finanzjari transkonfinali hija pjuttost deboli attualment, imma eh, minkejja dan jiena lest nibda negozjati ma' rapporteru mal shadows u jiena nixtieq nirringrazzja rapporter għal darboħra għal kooperazzjoni eccellenti u jiena fiduċus li nkunu nistgħu nilħu ftejm. Grazie. Grazie. Okay. Sur President, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-rapport, għal-bosta rapport, u l-kollegi għal emendi l lanti għal dan il-rapport u li ikunem għafas regolatorju neutrali. Dan ikkabbar l-SMEs u l-startups li għanna bżon madwar l-Europa kif semmejt fi ta' opinjonijiet li CR trid tiżgura li xi inizjattivi ta' suċċess eżistenti jiġu promossi. Per eżempju, fil-Renju Unit il- il-Regulatory Sandbox tal-FCA hija qafas sabiex jikbru t teknoloġiji. Dan huwa importanti sabiex niżguraw riċerka fis-suq fil-futur. U din tkun flessibbli u mhux eh, tfixkel il-tkabbi. Jiena neskludi il-servizzi finanzjari mill-regolament tal-geoblocking dan minħabba l-komplessità tagħhom. Aħna qed nistaqsu għal suq uniku fuq self dan huwa importanti li sabiex nassess navalwaw id-direttiva tal- fuq is-self. Ftit nies lesti li jieħdu s-self f'munita differenti minn dik li fija u mamħalsin. L-użu tar regolament sabiex ikun standardizzazzjoni fil-prodotti pan u hemm il-KIDS, il-dokumenti ewlenin ta' informazzjoni, jirrefer għal prospettivi. Nasib huwa importanti li ngħidu li il-KIDS u l-prospektus huma differenti. Hemm ċertu sigurtajiet li ma jqgħux taħt preps u għandhom bżonn prospektus. Għandna bżonn nirriflettu dwar dan fir-rekwiżiti. Grazzi ħafna u ħarqan niddiskuti dawn il-kwistjonijiet mal-kollegi fil-laqat li ġejjin. Grazzi ħafna l-Alde, grazzi ħafna sur President, grazzi l-Rapporter, sensom fil-qasar. Jekk li kieku kanna il-lussu illi nilleġislaw għall-Unjoni Ewropea eh, fi spazju vojt, jina nifem l-eżitazzjoni dwar li nimxu l-qoddim fil-seklu 21, pero hemm il-bqija tad-dinja fl-ewwel kwart tal-2016 investiment fl-Ewropa kien ta' kważi 350 miljon dollaru. Kien hemm però żewġ biljuni fil-Amerika ta' fuq u aktar minn 2.5 biljuni fil-Ċina jina nabel ma' sovranità u diversità, però jiena naħseb li l-kompetituri tagħna ma jimpurtahomx dwar dan. Jiena għalhekk nisħaq ma' rapporter li qal l-istess affarijiet sabiex jieħu pass koraġġjuż u ambizzjuż u joħraq dan is-suq intern. Jiena naqbel ma' ma affarijiet li għalix xi Fox qabel, però ma neqbilx illi n-nies huma marbutin ma' monita b'mod sentimentali jekk jistgħu jieħdu self binqas daħħa jamluħ. Jiena naħseb li jkunu interessati f'dan, jiena ma narx il-vantaġġ li jkollok l-ostakli regolatorju u fiskali li mumma ta' beneficju ħadd li fal-politiċi. Rridu nimxu l-qoddim jekk naraw kemm l-affarijiet qed jinbidlu ta' malaj fil-dinja tal-fintech ma nistgħux nippermettu li nimxu bil-mod li ma nkunux ambizzjużi jew li nkunu beżana mill-futur. Irridu anke ambizzjużi, irridu nimxu l-qoddim u neliminaw l-ostakli li mhumiex neċessarji jiena nappoġġa ir-rapporter f'dan l-approċċ kuraġġjuż u ambizzjuż. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal Marisa Mattias. Grazzi ħafna. Sur President, jina u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter, jina naqbel parzialment ma dak li ntqal u itħasib li trassaq minn ħata rapporter. Però, jekk nħarsu l-elementi, jina għandi numru ta' tħassib nishtiq naqsam ma'kom. Naħseb li huwa importanti li għandna nindirizzaw dan il-kwistjonijiet mod xieraq. U nippreparaw għal dawk li ġejjin. Fl-aħħar snin konna qed nindirizzaw kriżi finanzjarja naħseb li hemm ħafna lezzjonijiet li ma tallimniex jiena sorpriża li għadna niddiskutu f'dan il-punt viżjoni finanzjarja bbażata fuq innovazzjoni u sofistikazzjoni finanzjarja. Aħna wkoll kellna l-ideja li għandek bżonn konglomerates mm, finanzjarji kbar. Kelli l-ideja illi il-prodotti finanzjarji se jkunu aktar trasparenti, però dan huma differenti mill-talbit li trasqu. Irridu niżguraw li ikolna settur bankarju standardizzat konservattiv. Nasab li konsumaturi jridu servizzi bankarju bażiku u li jizgura il-konsumaturi ma jiġux imġala jixtru prodotti li huma komplessi huma tarskju kbir. Fil-kuntest tal-kriżi dan qed jiġi aktar viżibbli naraw il-banek li jsiru attivi u frenetiċi fl-attivitajiet tagħhom. U aħna rridu nizguraw illi il-banek jisilfu l-interess fijom fihom dak li rridu nagħmlu issa. Naħseb u affrod intellettwali u politiċi illi li tbieħ prodotti ta' riskju komplessi. Naħseb li għandna bżonn prodotti trasparenti li l konsumaturi jistgħu jifhmuhom. Naħseb li il-banek għall konsumatur m'għandhomx jitħallew ikollhom x'jaqsmu ma' prodotti eh, riskjużi u ma' domx jikollhom x'jaqsmu ma' dan is-settur. il-prodotti sempliċi huma 99% tal-bżonnijiet tal-konsumaturi li kieku l kienu stabbli u siguri. u li kieku rridna niżguraw il-konsumaturi mhux qed frodati, irridu istituzzjonijiet aktar sempliċi. U mbagħad ikollna nies li jħallsu għall-iżbalji tal-managers tal-banek. ikun diffiċli illi niprojbixxu objettivi għal impjegati tal-banek. Ma xejn kontra dak. Però jekk jibiju prodotti li konsumaturi qatt ma jistgħu jifmu il-problema. il problema irridu nagħmlu settur finanzjarju aktar trasparenti. Ir-relazzjoni bejn il-banek u l-konsumaturi u l aġel l bijom li bija ma meħuda deċiżjonijiet huwa ta' riskju u ta' periklu kbira għal settur bankarju u finanzjarju. Irridu regoli finanzjarji li jipproteġu b'mod xira s soċjetà mill-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu. Jiena ħserna l-kommenti tiegħek hawnhekk, sur President, dawn il-miżuri ilhom illi inna għandna bżonnhom. Għandna bżonn semplifikazzjoni. Grazzi, grazzi issa il-ħodor. Grazzi ħafna. L-ewwel nett nirringrazzja r-rapporter mill-ġdid għal abbozz tajjeb tiegħu u l-introduzzjoni li ta' meta nħares lejn l-emendi nara ħafna affarijiet komuni fil-approċ bażiku bejn ħafna mill-elementi. Qed nilqew iktar attività transkonfinali, suq komuni aktar rib, però naħseb illi xi interventi hawnhekk ma darux daqstant komuni. Se nikkommenta dwar xi kwistjonijiet kontroversjali smajt dak li qalet Marissa però rrid ngħid illi jiena ma naqbilx mal-analiżi. Bażikament, l-emenda wieħed ħamsin tal-gwe u dak li smajt issa u illi jekk hemm inqas attività transkonfinali jikun aħjar il-konsumaturi. Naħseb li dan huwa żbaljat. Naħseb hemm nuqqas ta' komparabilita ta' komparabilità bejn il-prodotti aħna nħassu żejjed bħala investitur għal sistema ta' intermedjazzjoni. Kompetizzjoni aktar b'saħħitta tista' twassal sabiex il-prezzijiet jonqsu u jnaqsu il- il-settur finanzjarju oversize. Naħseb dan jajn biss Naħseb li dan jajn biss il dawk li jitħallsu għas kapitu tal-investituri Dawn huma emendi li jridu jwaqfu lil ċittadini ordinarji milli jieħdu riskju. Hemm emenda milli FTT u ieħor minn White Fonseca. Naħseb li anki no, persuni ordinarji għandhom jiġu permess li jieħdu riskji. Issa para konsegwenza tal-problemi italjani għanna niprojbixxu l-nies milli eh, siru parti minn bank ta' korporattiv u nilimitawhom dan huwa permess mill-liġi Ewropea. Hemm differenza kbira u rridu noqgħod attenti illi ma naslux għal soluzzjoni falsa. Kien hemm ftit emendi illi jappoġġu aktar investiment aħdar investiment sostenibbli. Hemm il-fenomenu fintech dejjem jikber u naqbel mal-għalda li għandna bżonn approċċ pożittiv għal dan dan huwa opportunità sabiex nibnu settur finanzjarju aktar effiċjenti illi jiservi lil negozji innovattivi però rridu wkoll appoġġ għas settur sostenibbli. L-aħħar kumment naħseb li rridu naffaċċjaw ħaġa waħda jekk irridu f'settur finanzjarju transkonfinarju aktar b'saħħtu irridu ninvestu fil-protezzjoni tal-konsumatur. Hemm ħafna affarijiet ħżina fil-lemendi. Għaliex ma jitkellmux dwar protezzjoni tal-konsumatur fil-meta il-settura transkonfinali. Bekk in-nies mhux se jafdaw fil-servizzi transkonfinali. Grazzi. Grazzi ħafna. Marko Valli għall-FTT. FTD. Grazzi l għanet, nweġeb malaj malaj l-żvin. Elsa mal-kas tal-Italja, dan huwa kas partikolari li persuni Eh, eh, ġew marqa u eh, hemm problema marbuta mal-kontroll. Hija kwestjoni gravi tal-awtoritajiet li ma ħadd itsib l-affarijiet u ma ħarsejx il-konsumatur. Jien għandi dubi fuq l-ambizzjonijiet espressi minn Sofi, speċjalment l-ambizzjoni tal-neoliberisti li xafna drabi ikkonċidu mal dawk li għandhom interessi kbar u ġifiri l-spekulaturi. jien naqbel ma ċertu puntu fil-Green Paper, nsaħħu l-komputazzjoni ħarsin tal-konsumatur, nħossu però li l-attrazzjoni ta' suq uniku ta' servizzi u prodotti finanzjari huma kontraproduttivi jekk l-ewwel ma jkonniex riforma strutturali reali ta' sistema finanzjarju tal-banek li introduċi eh, regoli iktar, iktar bsin kontra l-spekulazzjoni u jevita riski sistemiċi u jagħmel distinzjoni bej tibi differenti ta' banek minn minn noqogħdu mingħajr jekk jekk dan passi ma jittihdux, Affarijiet oħra ifissru biss kura għal deregolazzjoni li tassir f'mument fejn minn flok hemm bżonn illi il regolamazzjoni ssir bisħiħ. U dak li jkun hemm bħala riperkussjoni fuq kriżijiet finanzjari suċċessivi inħallsuha minħabba l-fatt ma ħadniex pożizzjoni issa punti mill-ċertu mendi tagħna jaqblu ma' pożizzjonijiet ta' b'kopi oħrajn, żvilupp teknoloġiku sta' jwassal għal riskju f'termini ta' frodi taxxi riċiklar, eċetera, eċetera. Da' riski bżonn ikkontrollaw u min iġildu b'mod effettiv ex ante. Bżonn introduġu regoli aktar ibsin ta' trasparenza fuq it-tipoloġija u kwalità ta' informazzjoni li nwaslu lill investituri fuq prodotti finanzjarji sabiex dawn jieħdu deċiżjonijiet informati u jkun jafu riski huma. U anka dak li ġar l-Italja rifletti l-fatt illi il-persuna medja m'għandix l-arfin finanzjarju sabiex tifhem ċertu strumenti. Jina kont naħdem pala konsulent finanzjarju li tispjega prodott strutturat il-persuna huwa diffiċli. Anka n-nies li jaħdmu fl-ekonomija jisibu għam diffiċli f'modal prodotti, ġifiri jisuq finanzjarju jispiċċa ħaġa impossibbli għal nies ordinarju, ordinarji u eh, kollok regoli li jolqtu prodotti li jidru sempliċi ma jkunux. Il-suq huwa kompless u hemm bżonn illi dal-konsumaturi jinħarsuhom kif xira. Se jkun hemm opportunità nitlu faktar dettal fuq ċertu punti ma nibqgħu mal-produzzjoni tagħna li nam nieħdu azzjoni bżonn riformi iktar seri fi sistema bankarja u finanzjarja li ma nistgħux Eh, nimmiraw għal eh, regolamentazzjoni meta għanna nuqqas ta' regolamentazzjoni fis-settur finanzjeru fis-settur tal-banek. Fil-lank eh, Valif. Grazie ħafna, Sur Valli, għal IFF, e is-Sinjura Kapo kienet hawnhekk qabel, però ma diċ hawnhekk. Mad nara l-ħat iktar mill-INF e għalhekk naddi l-kelma mġdijt ġdid rapporter sabiex jagħtina kommenti kummenti finali tiegħu peress li ħadd ma jrid jitkellem iktar milli nista' nara grazzi ħafna tal għaddejt il-kelma. Providing l-opinjonijiet kollha illi smajna u se nagħmel dak nista' sabiex nagħti risposta xira. Din hija Green Paper li qed nitkellmu dwarha mhix leġiżlazzjoni din se tasal aktar tard tal huwa importanti illi ikkolna approċċ orjentat lejn il-futur. M'għandniex iħarsu lura fil-passat, irridu ħarsu fil-futur lejn dak li nistgħu noħolqu. L-ideja hi li rridu nirżguraw li ċittadini u konsumaturi Ewropej ikollhom xi vantaġġi minn dan kollu. Nistgħu nżidu l-kompetizzjoni u nistgħu nippromovi prodotti illi inaqsu l-ispejjeż għall-konsumaturi. Din hija l-ħaġa importanti, din hija l-ħaġa li jiena qed tipprova nagħmel f'xogħli, qed nipprova nsib soluzzjonijiet illi jistgħu jappoġġjaw il-konsumaturi u għall-konsumaturi Ewropej din hija l-iktar ħaġa importanti. Fi proċess bħal dan ma tistax tindrisa kollox f'daqqa, kollox irid jittieħed pass pass imma fejn huma l passi it-tajba din huwa dibattitu li rridu nitlu fih iktar tard. Jiena ħerqan għal dibattitu interessanti dwar dan palma qed jiena ser nagħmel da kolonista sabiex nipprova insib kompromessi wiesa u importanti li l-parlamenti kollu vuċi imma forma illi hija appoġġjata b'mod mifrux. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna. Ole, il għatar l-komitat se tkun fil-10 jew il-11 ta' ottubru u naraw xikun il-rizultat. bundissa nistabil-impen ta' program tal-Unjoni għas sostentattivitajiet speċifiċi fil-qasam ta' rapportar l-auditjar periodu 2014-2020. Naddi il-kelma rapporter Teodor Dimitru Stolojan. Il-kelma nadilek il-kalma. Okay. Thank you, Mr. President. Grazzi. Sur President, jina nappoġġa l-proposta tal- Kummissjoni għal periodu 2014-2020 sabiex nil-u l-objettivi f'termin ta' żmien twit għal programm tal-Unjoni għas sostenta attivitajiet speċifiċi fil-qasam ta' rapportar l-auditjar finanzjarju. EFRAG hija organizzazzjoni privata non-profit illi tagħti pariri il-Komissjoni kwistjonijiet dwar rapportar finanzjarju u l-standards tal- standards finanzjarji. Dan huwa bbażat fuq il- il-parir ta' frak pala rapporteri tinfakkarkom dan li ġej l-ewwel net. Meta l-Parlament Ewropew japprova il-programm tal-Unjoni tal-kofinanzjament tal-Fondazzjoni IFRS 2014-2020 aħna ditt ġiġġejna li għal efrag il-programm għandu jkopri il-perjodu kollu ta' bejn l-2014 u l-2016. Irridu naraw jekk l-efrag jimplementax ir-rakkomandazzjonijiet illi kellhom itejbu l-attivitajiet ta' efrag it-tieni ibbażati fuq l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni u d-diskussjoni tagħna flimkien ma' efrag għandna nistgħu Nissottolinjaw li EFRAG implementat ħafna mir-rakkomandazzjonijiet tal-rapport Milestag. Dak li EFRAG ma implementax kienet rakkomandazzjoni dwar tibdil tal mudell finanzjarju. Fil-fat, dan ġi rakkomandat ibbażat fuq il-kontributi tal-Istati membri u il beneficjarji tal-IFRS, però l-implementazzjoni tad din ir-rakkomandazzjoni tiddependi fuq ir-rieda tal-Istati membri. L-emenda tiegħi għall proposta tal-Kummissjoni hija sabiex infakkar li l-Kummissjoni li fir-rapport annwali fuq l-attivitajiet tal-Fondazzjoni IFRS, EFRAG u POB PIOB, il-Kummissjoni għandha wkoll titkellem dwar l-attivitajiet ta' EFRAG approvati permezz ta' riżoluzzjoni tal- ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Lulju 2016 dwar standards l-evalwazzjoni u il- l-attivitajiet ta' EFRAG, IFRS u PIOB. Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni issa l-SND. Grazzi ħafna, Sur President, grazie Rapporter. għal kontributi konsistenti tiegħek fuq is-suġġett ta' Afrek? Stajna nitkellmu dwar dan meta tkellimna fuq il-budget ta' sandira xi suġġetti huma relatati. Inti għati li meta aħna adottajna il-test preċedenti aħna indikajna illi ridna niżguraw permezz tal-budget li nżommu kapaċità ta' sorveljanza dwar kif EFRA kienet qed tevolvi naħseb li huwa f'dan l-ispirtu illi għandna nkomplu nindirizzaw il-budget illi se jkun allokat għal efrag naħseb illi għanna u koll niddu dil-opportunità sabiex namlu punt li dan il-komitat għandu bżon kollu sem fl-introduzzjoni tal-standard disa tal-IFRS ma nafx ux se jkollna mod kif nintervjenu dwar dan, però il-messagġ tiegħi u li huwa importanti li fuq bażi annwali jkollna l-possibilità li nevalwaw is-sitwazzjoni u natu il-Parlament Ewropew kol opportunità li jintervjeni u li juża il-vot dwar il-budget sab mux biex jidħol fil-manager tal-budget innifsu, ma sabiex jizgura u jizomajneħ fuq il-kwestjonijiet li il-kwestjonijiet li ridna nipprioritizzaw fl-afrag. U jekk hux qed jiġu implementati issa is-sur kammaw għandu jitkellem però mhux qed nara hummu qed nara l-ħadd li jista' jitkellem floku għalhekk ngħaddi għal grupp tal-Alde. Grazzi, Sur President, naħseb li nista' nżomm fil-qosor. Ovvjament nixtieq nirringrazzja s-Sur Stoljan għal rapport tiegħu maħna imdorijin għal xogħol eċċellenti tiegħu. Diġà qedtilna dwar l-ambitu ta' dan ir-rapport għandi biss xi ftit mistoqsijiet l-ewwel waħda fimt sew illi ma kien hemm l-ebda bidla min-naħa tal-Kummissjoni fil-budget l-ammonti allokati għal efrag għaliex ma stajċ insib dan fir-rapport. It-tieni mistoqsija dwar l-attività ta' EFRAG. Inti semmejt il-report ta' Marstall dwar ir-riżoluzzjoni tal-IFRS f'Ġunju. Aħna wkoll tajna ċertu kompiti li l-afrag li huma barra minn li jaqgħu li li minn dar rapport. Naħseb li huwa importanti illi efrag tkun tista tagħmel dawn il-kompiti u r-responsabiltajiet. Għalhekk jiena nixtieq inrassa emenda b'tali mod illi efrag tiżgura illi jkollha monitoraġġ ta' dawn il-kompiti wkoll. Il Nkunu nistgħu nevalwaw ix-xogħol kollu ta' efrag. U naraw jekk hux qed tagħmel il-kompitti li għaw il-barra mill-rapport l ġdod Grazzi tar rapport. Grazzi ħafna issa għal gwe Mikel Viegos. Aħna qed iżommu għajnejna fuq din l-inizjattiva li nżidu l kwalità u l-kwantità ta' informazzjoni rridu niżguraw li jkollna informazzjoni finanzjarja uniformi, rridu niżguraw li s-sistema hija aktar trasparenti, aktar sempliċi. F'dinja fejn qed naraw li l-interessi finanzjarji qed jirbħu fuq l-ekonomija reali. Sfortunatament, aħna ma nixtruqux l-affarijiet ikunu hekk, però naħsbu li huwa neċessarju li jkun hemm iktar trasparenza u sempliċità fl-interess tal-konsumaturi. Ovvjament għandna xi dubji dwar il-mudell ta' governanza għal efrag inkluż il-fatt li l-interess pubbliku mhux rifless mod tajjeb fil-kompożizzjoni tal-grupp jidher illi s-settur il privat is-settur bankarju l-assigurazzjoni kollha qegħdin hemmhekk, però xi ngħidu dwar is-settur pubbliku. U dan ma jirriflettix il-finanzjament tal-grupp għal is-60 fil-mija tal-finanzjament tal-grupp jiġi mill-pubbliku. Istituzzjonijiet pubbliċi, settur pubbliku hemm numru żejr ta' pajjiżi li jiġu riflessi hawnhekk naħseb li huwa dnub. Għandi xi ftit ta' tħassib hawnhekk. Għaliex hemm il-possibilità li jkun hemm tranzizzjoni ta' din l-enerġija ta' din l-aġenzija li minn pubblika sir privata. Għandna bżonn iktar informazzjoni dwar ir-rabta bejn EFRAG u l korpi l-oħra finanzjati mill-Unjoni Ewropea qed naħseb partikolarment fil-board fil-Public Interest Oversight Board, il-PIOB u l-IFRS. Dawn huma istituzzjonijiet li qed jindirizzaw kwistjonijiet simili. Il-Fundazzjoni IFRS hija anzi kienet iffinanzjata mill-Lehman Brothers f'punt minnhom. U naħseb li hemm kontradizzjoni bejn l-interessi f'din l-organizzazzjoni li ma jaqblux mal interess pubbliku. Aħna lek nixtiequ li s sistema tkun iktar sempliċi. 30 miljun euro jmorru għal din l-istituzzjoni, però għandna dubji dwar kemm hi rappreżentattiva tal-interess pubbliku. Naħseb li huwa importanti li jkun hemm iktar informazzjoni dwar kif din l-istituzzjoni partikolari taħdem u kif taħdem flimkien mal istituzzjonijiet oħra iffinanzjati mill-budget komunitarju. Grazzi ħafna. Issa is-sur Kevval jatmana u għalek se jitkellem fizem li sijar. Grazie ħafna sur President jiddispjaċini. Zbaljajt ħsibt li se tkun aktar tard, pero jien kont tard fil-verita. Jina biss xi punti li għamlu kollegi tiegħi u jina xtaqt nisma dawn il-punti Għalhekk se jkolli bżonn ta' ħafna konverzazzjoni individwali wara, però rajt illi kien hemm diskussjonijiet dwar il-finanzjament tal efra fl-aħħar mandat. Notajt li kien hemm titjib u li efrag għamel riformi għadġorna l-istruttura, hemm iktar trasparenza, però hemm xi tħassib minn kollegi fi gruppi oħra jina nilqa il-ħatra tal-President ġdijt tal-Efrag jina nfaħar li l-efrag tad-diskussjoni tagħhom mal-Parlament. U naħseb illi ta' min ifaħħarhom. Irridu rapport iktar kompressiv tal-attivitajiet ta' EFRAG u nżommu mal-suġġerimenti li saru fil-grupp ta' ħidma tal-IFRS. Partikolarment paragrafu 6 u 2 86 tar-rapport. Aħna kellna xi tħassib dwar kwistjonijiet bħal prudenza, stewardship u affarijiet oħra. Rridu naraw li dan huma skont direttivi preċedenti u l liġi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Naħseb li dan huwa punt importanti Se nieħu dan kollu konsiderazzjoni diskutej dan mal-grupp tiegħi b'mod intern. Però jiena jiddispjaċini mill-ġdid għaliex xtaqt nisma l-kommenti li saru min-naħa tal-kollegi mill-gruppi l-oħra sabiex nisma l-opinjoni tagħhom ukoll grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kamal. mux qed nara l-ebda shadow mill-FDT, Signora Fanstort. Is-Sur Digol se jitkellem sem il-ħodor. Grazzi. Tar-rapport Sur Stolojan. Aħna qegħdin intawlu l-finanzjament ta' tliet istituzzjonijiet jekk nagħmlu differenza għamilna il-pożizzjoni tagħna bħala Parlament fir-rapport dwar dak li rridu naraw f'dan l-ambjent. Naħseb li meta nħarsu lejn l-efrag għandna tmexxija ġdida. F'dan il-proċess kellna impenji ċari min-naħa tal-kollega tagħna Jean-Paul Guzes u mhux qed nara bżonn li f'dan ir-regolament inpoġġu elementi oħra għandna il-proċedura tal-budget annwali u nistgħu nużaw din il-proċedura sabiex inpoġġu l-imlimit irridu. U diġà tkellimna dwar dan. Meta niġu għal PIOB, livell ta' tħassib li dejjem kien limitat. Għalhekk naħseb illi l-kwistjoni politika reali f'dan ir-rapport huwa dwar jekk aħna għandniex natu untawlu il-finanzjament tal-IFRS għax hawnhekk ma rajniex impenji reali fid-direzzjoni ta' dak li aħna tlabna fir-rapport tagħna u m'għandniex influenza daqshekk b'saħħitha palma na fl-Efrag, per eżempju, fejn għanna seta li naħtru il-President. Jiena nilqa l-emenda ta' Sur Stolajan illi illi nsaħħu it-talba fil-rapport annwali illi norbtu dawn ir-rapporti mal-talbit tagħna fir-rapport Stolajan imma naħseb li għandna bżonn nkun aktar b'saħħitna għaliex xi tħassib prinċipali tagħna m'għandna l-ebda assigurazzjoni. Is-Sur Kamal kienet kemm dwar xi problemi imma rajna l-ebda assigurazzjoni serja. U li nagħtu mingħajr ebda limiti sabiex intawlu l-finanzjament mingħajr ma jkollna assigurazzjoni dwar it-talbit tagħna ma nerx il-bżonn ta' dan għalhekk Naħseb illi għandna bżonn impoġġu aktar limiti u mhux biss nitolbuhom milli jagħtuna rapport kull sena u nagħmlu rabta mal-premessi. Għalhekk jiena nixtieq li x-shadows u l-kollegi jkollhom diskussjoni dwar jekk nistgħux naqblu illi nitfaw iktar vinkolazzjonijiet fuq l ifrs dwar id-domandi tagħna. il-bord li jmexxi l-IFRS mhux qed jiffunzjona b'mod tajjeb għaliex ħafna mill-membri tal-bord ta' monitoraġġ ma jaqblux illi għandhom imexxu l-ISB u huwa grupp illi ma jridx juri kontroll u Michel Bani soffrit minn din sitwazzjoni għal terminu ta' żmien twil hekk kif din il-problema ta' nuqqas ta' tmexxija demokratika politika ma tiġix eh, ma tiġix solvuta irridu impoġġu ċertu limiti fuq l-aspett demokratiku. Grazzi. Kollegi Gigold, Das Schlusswort kommt dem. Grazie, Sorgi Gold. Għaddu rapporter. Sabiex, jgħala id-dibattitu. Mela, grazie, President. Ovvjament, nirringrazzja l-kollegi kollha il-qegħdin jaħdmu fuq dan ir-rapport. Il-kol kemm huma huma wkoll membri tal-grupp permanenti tagħna illi jiffoka fuq uh, kwestjonijiet uh, IFRS u uh, li xtaqt najt issa u l-ewwel net il-Kummissjoni Ewropea ipprovat wieġeb għal uħut mill-punti ta' tħassib tagħna, per pereżempju provaw ifhmu naħjar, x'għandna nifmu beni pubbliċi u uh, kriteri sabiex nidġudikaw IFRS huwa importanti għaliex meta nitolbu li frakki jieħdu konsiderazzjoni kif dal kriterju għandu japplika. Għanna naraw kif napplikaw dal kriterju. Ma naħsibx li xogħol tal-Kommissjoni ntemmaw. Rridu niddiskutu l-idea li tpoġġi fuq karta mill-Kummissjoni Ewropea dwar, pereżempju, x'inhu minn eh, public termini ta' bil ma' kull tip eh, ta' IFRS fil-Unjoni Ewropea. Tajdan l-eżempju biss sabiex nifmu aħjar illi napprezza l-fatt il-Kummissjoni Ewropea għadha tipprova twieġeb għal mill-punti ta' tħassib tagħna. Anke jekk din it-tweġiba mhijiex waħda finali. Fuq daw it-tweġibiet irdu naħdmu aktar fuq efrag. Efrag. għanna ċertu seta fuq efrag għalli ċetni nizguraw ħafna mill-finanzjament għal-ifrag u eh, li xtaqt nġbet l-attenzjoni ta' kulħadd eh, għalihu illi fefrag għandek esperti kwalifikati u dawn għandhom bżonn ta' stampa ċara tal-prospettivi ta' finanzjament tal-efrag. Għal din raġuni naħseb il-proposta tal-Kommissjoni hija ħaġa tajba li ntu għamid li qed jingħataw idea għat-tliet snin li ġejjin. Madanna kollu kif qal il-kollega tiegħi għandna dal-budget annwali illi huwa strument li jekk trid efrag ma jkomplix jimplementa rakkomandazzjonijiet kif qalu l-kollegi illi ndaħlu fil-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dis-sena illi jorbot biss mhux biss ifra, imma anka l-IFRS Is-Sur Gigol tagħmel referenza għall Fondazzjoni FRS aħna mhux tant sodisfatti bit-tweġibiet illi netaw mill-IFRS għad ħassib tagħna. Mela tajb wisq. fuq l-ammont li qed nitkellmu fuq hawnhekk qed nitkellmu dwar 13.8 miljun. li kienu inklużi fl-ewwel proposta Kummissjoni Ewropea għal dal-programm. madankollu kif ġa deċidejna provajna biss finanzament għall-2014-2016 sur Gozze illi lissa sawa l-President il-ġdijt ta' Efrag, lest illi kollu laqat maħna sabiex niddiskutu aktar il-punti ta' tħassib tagħna fuq l-attivitajiet ta' Efrag u implementazzjoni ulterjuri ta' rakkomandazzjonijiet tagħna. Nittama illi dan l-impenn iżom miegħu. Ma dan kollu jkolli nistqar illi Il-Parlament Ewropew huwa aktar involut issa fl-attivitajiet kollha marbuta ma' IFRS. Il-jum importanti ħafna għal eh, ġejtu s-saħħa ta' sfiq kapitali, għas settur pubbliku u l-investituri kollha kif ukoll partit interessati oħra. Grazzi ħafna. Grazzi lill-kollegi l-kontributi tagħhom, nistenna s-elementi minnaħa tagħhom u nippruvaw nilħu ftehim fuq kif għandna nipproċedu dar rapport. U ovvjament nibdew negozjati mal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il Grazzi l-rapporter u anka l-shadow rapporters Is-sur Gozes l-eks kollega tagħna qiegħed magħna fil-fatt. Grazzi tal-li żortna hawnhekk illum. Ma nafx tixtieq x'tikkummenta fuq dak li għadna kemm edna. Grazzi, President l-unka ka kommenti għaju li etniħu eh, ħafna gos li rġajt ijat ma kumaw nekżil kamra u li qed inservi l-interessi ta' l-Unjoni tal-Unjoni mod differenti u nseraħ ras il-porter li kelmti ħanżomma. Nishtiq il-kom s-sirata tajba. 6 ta' settembru il-nofsenari hija l-iskadenza għal-emendi. Grazzi ħafna li li tajba.